Right, thank you, thank you very much. Um, Grazie ħafna, signori. Ser inkomplu eh, bis-sessjoni ta' votazzjoni, il-maratona ta' votazzjoni li kellna l-biraħ. Nirringrazzja lil kulħadd għall-paċenzja tagħhom, għall-istamina tagħhom. Ma' partikolari voli għagġal ħafna bil-voti għaliex dan huwa mekkaniżmu partikolari ħafna. Il-bira aħna flaxija votajna eh, l-elementi kollha tal-pakket eh, eh, sitta sena għaddu għal ġan poli Kjoġbog. Signora President, fil-bidu ta' sessjoni jena xtaqt nir ingrazzja għal darbohra li l-interpreti għaliex huma mlu xogħol eċċellenti u wara kollox huma għadu sija oħra wara li kien spiċċalhom il-ħin tax-xogħol tagħhom. Għaldaqstant nixtieq ngħid lil kulħadd l-interpreti koll anka jekk dawk li uħut minnhom mhux qegħdin hawnhekk illum nixtilkom li taddulhom il-messaġġ li aħna napprezzaw ix-xogħol tagħhom ħafna grazzi. Thank you very much because I'm conscious they were glued. Grazzi tajjeb vera, naħseb li huma kienu eh, qed jaħdmu daqskemm konna qegħdin naħdmu aħna. Tajjeb ħafna eh, ivvutajna fuq l-elementi kollha tal-pakket sitta. Is-Sur Bullman mbagħad isprima riservi tiegħu qal li dawn il-riservi kellhom x'jaqsmu mal-negozjati fir-rigward tal-ewwel qari Jena għet li aħna bħala komitat rridu nieħdu deċiżjoni u naraw jekkux ser nimmiraw eh, lejn negozjati ta' l-ewwel qari. Jiena qed ngħidilkom li mhijiex ta' bil forsi rridu negozjati ta' l-ewwel qarri. dependi ħafna sa fejn inkunu wasalna x'nexxina nilħu. U allura dan il-kumitat issa jrid jagħti mandat lill-Parlament Eh, eh, l-tim tal negozjati tal-Parlament biex naraw jekk nistgħux nilħu negozjati eh, fl-ewwel qari dan għandu jkun fuq il-pakkett kollu kemmu u li aħna ġa iddeċidejna li dan ser jinżamm sħiħ U kol eh, jena naħseb li mal-tim ta' negozjati ċer rapporter u xedaw rapporters nibdew li konna dawn i negozjati u kif għal sur Bullman aħna konna ġa fassalna l-lum għar nofsinar skambju ta' opinjonijiet eh, fit trialogu informali mal-presidenza għalix u ma ġew Eh, biex jispiegawna u jgħidulna fejn waslu xkien l-approċ ġenerali tagħhom għal daqstant aħna għandna nirreċiprokaw dan u mbagħad nidħlu f'negozjati u fid-dettall wara il-pawza għall-lajt għal daqstant jiena qed nitlob lill-kumitat biex jagħti mandat. Jean Paul, tixtieq titkellem u doġa tkellem, Jean Paul jekk jogħġbok xi tixtieq tgħid dwar dan. Madame la Presidente, merci. Grazzi, Signora President. Jiena nixtieq ngħid li fir-rigward tal-PPE aħna naqblu miegħek dwar x'għandu jseħħ. Nixtieq infakkarkom li hija tradizzjoni minn aħdu dan il-kumitat din hija għaddejja dwar sitt snin, hija tradizzjoni li bdew negozjati wara l-votazzjoni fil-kumitat fuq il-kwistjonijiet finanzjarji ekonomiċi li ma parti mill-mandat tagħna u dan għandu vantaġġ fuq sma fejn aħna rridu nibdew nirreaġixxu malajr. Din dan jippermettilna li kulħadd eh, ikun jista' ikollu opinjonijiet differenti. Fi rigward tal-pakket supervizorju, jista' jkun insibu ruħna f'sitwazzjoni li wara diskussjoni mal-Kunsill jista' jkun ikollna forsi bżonn nerġaw ġernaw il-vot biex bekk nkun nistgħu nerġgħu nġilura fil-Parlament u nkomplu bin-negozjati. Din mhijiex l-iktar proċedura normali iżda huwa metodu effettiv ħafna l-kwistjonijiet li trattajna fl-2010 stant aħna favur li ikunem diskussjonijiet informali li jibdew sa mill-lum ma l-istituzzjonijiet l-oħrajn. Lan mhuwiex li konna ftejim wara l-ewwel qari, iżda li konna diskussjoni raġonevoli bilan li konna iktar effiċenza. U rridu naħsbu dwar dawn is-sitwazzjonijiet. Grazzi. Kej kjoġbok? Grazzi, Signor President. biex nfakkarkom ftit li aħna bħala koordinatur nibdejna nippruvaw niddeċidu fil-bidu dan proċess kif din il-proċedura se tiġi trattata u ħana wasalna konklużjoni dan ser ikun pakket ta' sitta u ser ikonna ħafna uh, rapporters differenti minn gruppi differenti li għadmu fl-imkien fuq l-istess linji li ħadna għal pakket supervizorju. Minħabba li di kienet deċiżjoni li ħadna dak iż-żmien, nkun diżappuntata ħafna jekk ikun hemm xi saġġeriment li l-pakket ta' setta ma jimxix fl-imkien f'dan l-istadju. Nu nista' nifhem l-frustrazzjoni ta' xi gruppi li mhux dejjem tgħaddi tagħhom, ovvjament bħalma nafu bħala grupp aħna konna nasbu l-kontrarju f'dan ir-rigward, eh, ma dejjem irrispettajna l-pożizzjoni tal-Parlament u provajna naħdmu fit trialogu u nipprovaw negozjaw brida tajba. Għal daqstant, issa ninkoraġġix il-nies li eh, dan huwa l-bidu ta' proċess twil ħafna mhumiex it-tmiem, il-biraħ kien importanti ħafna iżda kien l-ewwel pass jekk għal daqstant irridu nżommu dan bħala pakkett eh, naħseb li tista' tkun apprezzata ħafna. U dan tixtaq titkellem, għettu eh, li nixtaq titkellem, iżda ġa tkellem til-bira, xie tittejt issa kjoġbo? Din sachlichen ton Signor President, jina rrit kun oġġettiv. Kif dejjem nippruvaw nagħmlu f'dan il-kumitat, jien nixtieq ġdikom l-attenzjoni għal dan il-punt. il bira krem xi nies li ġew telqu għal bdew jitilqu għal vaganzi tagħhom u inti preparajt dikjerazzjoni li fiha aħna nipprivaw nagħtu mandat li dan il-kumitat għal l-ewwel qari, kompromess tal-ewwel qari u dan huwa prerequisita l ewwel qari għal ftehim tal-ewwel qari. Importanti ħafna l-kwistjonijiet ewlenin Iżda hemm distinzjoni bejn dan il-pakket u l-pakket ta' supervizjoni li s-sur Gozez kien mexxa. Hemmhekk kien hemm konsens, iżda f'dan il-pakket mawx konsens. Għal punti importanti, eh, dwar punti importanti l-opinjonijiet fil-Kumitat huma differenti ħafna dawk li ġildu kontra rezidenza kon fil-bidu ħasbu li jridu jibqaw negozjaw ma' jkonna konsens, kienem minn maċċettax ċertu punti kiena nuqqas ta' konsens, iżda sa wasalna f'stadju fejn aħna nafu li prerequisit biex niksbu mandat għall-ewwel qari, għall-kompromess tal-ewwel qari, eh, ma jinsab xem, ma jizistix, ma nistawx namlu dan, għal daqsan jien proponi li nieħdu nota ta' dan fil-minuti li il-bazi ta' eh, kompromess fl-ewwel qari ma ksibniex, ma jeżistix u għaldaqstant nixtieq nipproponi li fir-rigward tal-laqa tal-koordinaturi li mizzewa Strasburg aħna nittrattaw uh, il-proċedura futura. Dan huwa l-aħjar mod ta' kif nittrattaw dan il-pakket, grazzi. Grazzi. Nasab li rrit uh, eh, nikkorreġik f'dak li għed, il-bira jiena kont qed nimxi skont rekwiziti ewlenin issa jekk aħna rridu nsibu ftejmor l-ewwel qari wieħed irid jikkonsulta lil kumitat u inti qed qabel ma jiena irnexxiel nintroduċi din il-kwistjoni. U waħda mill-affarijiet f'moħħi kienet li din ser niddeferwa sal-lum iżda inti qbad semmej tal l-bieraħ f'daqqa waħda u nixtieq insemmilek regola 70 li tirrelata ma' negozjati ma' l-istituzzjonijiet l-oħrajn u tgħid li qabel ma nitlu f'xi tip ta' negozjati, il-kumitat responsabbli għandu fil-prinċipju jieħu deċiżjoni maġġoranza tal-membri u jadotta mandat u orientazzjonijiet jew inkella prioritajiet. Aħna ġamilna dan permess tal-vot, iżda aħna bħala kumitat nistgħu nadottaw il-mandat biex jidħol fin negozjati Nixtieq ukoll nirreferi għal annes 21 tal-kodiċi ta' kondotta negozjati fil-kuntest tal-proċedura leġislativa ordinarja u deċizjoni biex nitru f'negozjati fejn tgħid li bħala regola ġenerali il-Parlament għandu jagħmel użu tal-possibilitajiet kollha fuq l-istadji kollha tal-proċedura leġislattiva ordinarja, id-deċiżjoni li jinkiseb ftehim kmini fil-proċess leġislattiv għandha tkun deċiżjoni każ b'każ u tittieħed in konsiderazzjoni il-karatteristiċi individwali ta' kull file u koll għandu jkun ġustifikat politikament fir rigward bħal per eżempju priorità politika natura kontroversjali eh, uh, dawnu alternativi u kol situazzjoni l-urġenza u kol l-attitudni tal-presidenza lejn sfajl specifiku. Nishtiq najt li fi situazzjoni prezenti jena nemmen li din hija priorità politika, din hija urġenti jekk aħna rridu ġifiri namlu f'tejm, din tista' tejjeb u tikkalma ċirkustanzi diffiċli aħna ninsabu fihom u ovvjament eh, fir-rigward tal-attitudni tal-Presidenza lejn dan il-fajl huwa għaxira li nimxu l qoddim għal sandi mhijiex kwistjoni ta' konsens, kif qed inti din hija kwistjoni ta' vot ta' maġġoranza u dan huwa dak li għandi f'moħħi li nagħmel fi ftit ħin. żven tixtieq titkellem kjoġbok hija ta' sfortuna għaliex issa għandna eh, diskussjoni li suppost namluha mhux verbajn persuna. Għandna koordinaturi eh, u dejjem kien hemm uh, rieda soluzzjoni demokratika. Nixtieq ngħid issa li wara li konsultajt il-presidenza tagħna hija regola tas-soltu hawnhekk li il-frame tal-ewwel qari jipprova jinkiseb u jekk ikun hemm maġġoranza mifruxa fil-kumitat rilevanti u għalfejn għaliex ikun hemm raġuni demokratika tajba li il-kollegi tagħna ġewwa għal kumitati l-oħrajn ma jistgħux jisprimu ruħhom fuq il-kwistjonijiet singoli. U għal dan ifisser li aħna qegħdin nċaħduhom milli jivutaw fil-plenarja fuq kwistjonijiet ewlenin differenti. Din hija kwistjoni fil-grupp tagħna tal-inqas fejn aħna spajna ħafna tħassib minn gruppi differenti u membri differenti li ma jinsabux dan il-kumitat u l-bira kien hemm ħafna opinjonijiet differenti li ma ġewx li ġew votati fuqhom mhux b'maġġoranza wiesa iżda b60 erbajn il-kollegi fil-Kumitat eh, tal-Impjiegi ma jistgħux jesprimu ruħhom issa fil-plenarja biex ikunu jistgħu jtejbu eh, jirranġa l-pożizzjoni tal-Kamra fir-rigward tal-Kunsellu. Din hija problema demokratika. Nixtieq ngħid li hemm pressjoni fuq eh, iswi u hemm urġenza wkoll fuq din il-kwistjoni Hemm kwistjoni importanti ħafna fuq fajn daqshekk importanti li nċaħdu l kollegi tagħna għadritt li jikkodeterminaw il-pożizzjoni tal-Kamra lejn il-Kunsilli. Jekk intom ser tibqgħu tafsu fuq dan vota maġġoranza illum qed tieħdu responsabilità kbira biex eh, tiksu tradizzjonijiet ta' din il-Kamra fuq kwistjonijiet ferm importanti li jistgħu jittieħdu biss permezz ta' maġġoranza kbira. Tajjeb, eh, dan mux skont regoli għadni kem rajtilkom, mux ser noqot niftaħ eh, diskussjoni ġenerali fil-kamra. Minix ser niftaħ id-diskussjoni, issa jekk hemm xi koordinaturi ħor li jixtieq jitkellem. We, we are going to aħna ser nivvutaw tgħid il-President ser jkollok opportunità demokratika. Silvija Kjoġbok, jiena xtaqt ngħid li Iva naqbel ma dak li għal Sven u hija kwistjoni importanti ħafna li demokratija taħdem sew, iżda dak li qegħdin nagħmlu issa huwa li nibdew in-negozjati u nixtieq ngħid dan Aħna maħniex lessin li spiċċaw ta' malajr, nixtieq ngħid li l-pożizzjoni mhijiex li ngħidu llum li aħna lessin li nibdew l-ewwel qari. Jiena nibdew niddiskutu u mbagħad naraw eżattament u nid niddiskutu mill-ġdid. Zven, eh, flimkien mal koordinaturi naraw eżattament fejn kunu wasalna eh, u mbagħad nkun nistgħu nimxu l qoddim minn hemm. Tajjeb, ser nibdew il negozjati biex naraw jekk nistgħux niksbu dil tal-ewwel qari u ser ikun ukoll neċessarju eh, li nirreportaw lura mhux biss il-koordinaturi iżda wkoll lil dan il-kumitat fuq kif dawn in-negozjati qegħdin jimxu minn ħin għal ħin. Dan huwa l-mod ta' kif jimxu l-affarijiet is-soltu. Nissuġġerixxi nivvutaw pervanx le għalfej. Ma nistax nifhem. Inti għazbis konta daw għal-vot. Madame la Présidente, je voulais simplement savoir sur... Grazzi, President, jien nishtiq najt x'regola ta' procedura edha tuża biex ma t-permetti li nitkellem. Di miex laqa ta' eh, koordinaturi din hija sessjoni plenarja tal-Kumitat tal-Ikon u għal daqstant naħseb li għandek tagħti l-opportunità li l-membri jitkellmu. Jek ma tix il-koordinaturi jitkellmu għal daqstant inti suppost kellek torganizza laqa tal-koordinaturi. Iżda din miex dak li għandna hawnhekk din laqa laqa normali u għal daqstant irid nitkellem. I was going to give priority to coordinate. Konta nagħti priorità l koordinaturi rapporters iżda inti performance jogħġbok tista' titkellem qabel rapporter tiegħek. Jekk inti lesta li tiftaħ id-diskussjoni ta' il-kelma li rapporters nista' nitkellem warajom ma jimpurtax. Iżdinti għet li trid titkellem biss eh, ta' l-opportunità l koordinaturi biss. Grazzi, grazie ħafna. Inti għed li għawnek għedin nitrattaw kwistjoni urġenti politika u li swi għedin jistennew il-pozizjoni tagħna iżda minħabba situazzjoni ekonomika li l-Unjoni Ewropea d-deja fiha għal ħafna snin issa. Jiena naħseb li l-espettazzjonijiet tas-suq mihomx l-aħjar mod ta' kif eh, li jistgħu jigwidawna. Jist, Fuq naħan diskussjonijiet politiċi li aħna jikonna fostna bejnietna bħalma għamilna l-bira flasġija. Fir-ingwar tissa tal-Parlament Ewropew, jekk nibdew il-negozjati, jista' jkun hemm ħafna pressjoni mhux biss mill-Kunsill iżda wkoll miswieq għal eh, l-ftehim tal-ewwel qari. Din hija l-aħjar formula riżultat ħażin Aħna għalna najdu ħafna dan għal ħafna snin. Kulħadd qed jitħasseb mm, meta l-Parlament għandu juri saħħa tiegħu uh, fil-gwajt tan-negozjati. Iżda, għalfej kien hemm debattitu daqs kbir fil-konferenza tal-Presidenza f'Marzu mm, fil-rigward ta' eh, dan il-ftehim tal-ewwel qari. Jekk hemm ħafna pressjoni minn naħta l-Kunsill, il-Parlament dejjem jispiċċa jaċċetta dak li jgħajt jgħid il konsella li ġaħna maqsumin mifrudin. Għaldaqstant, jekk aħna mhux ser nkunu f'pożizzjoni f'saħħitha bejnietna f'dawn in-negozjati u nippruvaw zom progrativi tal-Parlament, Emmek l-opinjonijiet tal-Kunsil ser jibħu dejjem u ser jirbħu fuq l-opinjonijiet tagħna. Aħna għanna pożizzjonijiet saħitom fuq ħafna affarijiet u għandna il-votazzjonijiet kollha mniżla eh, fuq dawn il-pożizzjonijiet għal daqstant nista' ngħid biċ-ċar li hemm ħafna kwistjonijiet li aħna qegħdin niddiskutu u li dwarhom maħniex daqshekk maqsumin dwarhom mifrudin dwarhom kif uħud qegħdin jgħidu. U hemm ukoll punti li iva aħna mifrudin fuqhom iżda xorta waħda nistgħu naħdmu biex ikonna riżultat tajjeb. Elisa Kjoħġbok. Sir President, nasib li fument bħal dan l-importanza tal-kwistjoni titlob teħtieġ li aħna nieħdu deċiżjonijiet għaqlin. U dan huwa l-messaġġ ċar tiegħi sempliċi. Il-Parlament huwa mifrut fuq kwistjonijiet importanti ħafna, mhux fuq kwistjonijiet żgħar, fuq kwistjonijiet ferm importanti. U naħseb li hemm urġenza biex nkunu iktar aqlin fir rigward ta' dan il-proċess għal daqstant nitlob lil kollegi li mhux jippruvaw idaħlu pożizzjoni li tmur kontra proċeduri normali tal-Kamra u kol tifret is-solidarjetà li hija waħda mill-iktar sorsi importanti għal iktar eh, saħħa f'dan il-Parlament. Aħna maħniex qegħdin taħt il-pressjoni tas-swieq, aħna qegħdin taħt il-pressjoni li tista' teqret iż-żona euro u kol il-proċeduri politiċi u l-futur politiku tal-Unjoni Komuni tagħna. Din dan mhijiex Dimiex kwistjoni teknika, din hija kwistjoni politika. U ħafna iktar importanti mill-pressjoni tas-suq, aħna għandna pressjoni minn aħda ċittadini tagħna. U aħna għandna naraw eżattament x'qed jiġri fil-pajjiżi kollha differenti. Fejn hemm forsi xettiċi u politiċi lejn il-proġett Ewropew irrid noqogħdu attenti għal dawn l-affarijiet li qegħdin iseħħu f'dawn il-pajji fl-istati membri, Dan huwa sinjal li jitlob li aħna bħala rappreżentanti ta' ċittadini nkunu għaqlin. Ejja ma noqodux nippruvaw pressaw l-affarijiet issa, għaliex musa niksbu xejn u nistgħu biss nitilfu jekk aħna nisforzaw ruħna f'negozjati mingħajr ma jkun hemm ftehim komuni xira. U dak u kollu li nixtieq ngħidlek sissa. Grazzi Marku se jogħġbok. Grazzi. Ma nafx eżattament x'film qed nara hawnhekk inkont ma nalija qiegħed fil-Parlament Ewropew e, fejn iddeċidu skont ir-regoli skont il-maġġoranza l-bira e, għattajna aktar minn erba' sigħat nivvutaw u sibna li ser nimxu skont il-maġġoranza iżda ma jistax ikolli minħabba ta' kwistjoni ta' proċedura l-opinjoni tal-minorità tiġi mibdula f'dik ta' maġġoranza. Di xi ħaġa ma nistax naċċettawha nitlob li kollegi minn gruppi oħrajn li intom xtaqtu tmorru fil-plenarja ma mela l jista' jkun imma mhux se tirbħu fil-plenarja, jekk taraw il-maġġoranza li kellna l-bira, intom musser tirbħu lanqas fil-plenarja. Għal daqstant, il-pożizzjoni tal minorita mhux jissir maġġoranza fil-plenarja u f'demokrazija tiġi li tirbaħ tiġi li titlef u meta titlef tittaċċetta li tkun tlift. Għal daqstant, irridu naċċettaw l-opinjoni tal-maġġoranza. Mhux ser titjieb is-sitwazzjoni, ma stawx itejbu s-sitwazzjoni permezz ta' eh, trik li tistgħu tagħmlu fir rigward tal-proċedura. Grazzi. Robert, inti xtaqt titkellem issa apparti minn kull shadow jew rapporter jina ser kolli nagħlaq il-lista tal-kelliema biex bekk inkun nistgħu nagħdu għall votazzjoni Jekk jogħġbok Robert. Entschuldigung, liebe ich werde sehr kurz sein. Wir sind alle ħanżan fil-qasir tirrabja xekjuġ bok aħna kollha politikanti kollha irbaħna u tlifna votazzjonijiet importanti u konna ċettaw deċiżjonijiet maġġoritarji anke l-biraħ. Però l-unika soluzzjoni nadifa tkun jekk dan il-pakkett irres uħdim il-plenarja mala l jista jkun dika tkun laqwa ħaġa li nistaw namlu. mbagħad bekk il-membri kollha jkollhom iċ-ċans li jesprimu l-opinjoni tagħhom fuq dan il-pakkett importanti. Jista' jkun li l-maġġoranza li rajna l-bira teġa tiġi konfermata, ma l-inqas hemmhekk inkunu nafu. Ikun opinjoni demokratika tal- l-opinjoni tal-Parlament li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa illi ħajkun hemm diskussjoni wara bibin maluqa mal-Kommissjoni u il-Konsil Trasparenza ta' xejn u kultant ikollok negozjati minn dawn li ħarġu minn dawn id-deċiżjonijiet illi xejn ma jkunu trasparenti u ċari, għalhekk l-aqwa ħaġa tkun li dan jitressaq qudiem il-plenarja mara kemm jista' jkun. Imbagħad jekk il-maġġoranza tiġi konfermata, inkunu nistgħu ngħaddu għan negozjati mal-Kunsill, però naħseb jekk ikollok l-approvazzjoni tal-plenarja, ikun hemm iżjed ikun hemm iżjed eh, ċarezza. Sur Bolman. Iva jena nitkellem taħt ir-regoli tal-proċedura. Għandi point of order. Jekk ma sawx naqblu, Iddu namlu kif għamna fil-rapport xwab imorru qoddim il-planarja u l-planarja t-deċidi fuq il-mandat. Ek laqwa ħaġa li nistaw namlu. U naħseb nistaw naqblu fuq għadin, forsi anke il-membri tal-gruppi l-oħra kun jistaw jaċċettawa u kol di proposta demokratika. Diġa kelli talba minna ħata Jean Paul biex il-punt jitressa għal-votazzjoni. Jean Paul Iva, Signor President, nemmen li għana diskutejnija għattul dil-ħagġa kif għal Markus il-biraħ kellna maġġoranza l-Parlament Ewropew ma jobbliga li neħu l-konsensus. Kultant, il-votanti tagħna jiddejqu għanna maġġoranza wara ħafna negozjati sekk il-rapporterizma fed mhux kuna għadin jamlu għall aħħar xhur. Dina daqxej tħassibni Imma jekk imur qudiem il-plenarja bl-istess membri li ħajtkellmu x'istess nies ħajtkellmu, ma nafx jekk din x'ħadd tibdel xi ħaġa jew x'ħadd ixħed dawl ġdid fuq id-diskussjoni. Il-bieraħ kellna maġġoranza. Fuq ċertu punti hemm maġġoranza wkoll pjuttost wiesa. Jiġifieri hemm punti li fuqhom għandna l-konsensus. Imbagħad għandna wkoll id-diskussjoni mal-Kunsill. Fejn nistaw naraw aħjar il-marġni ta' manuvru fejn nistaw nimbuttaw iktar l-opinjoni tal-Parlament. Maħna merdux niskraditaw il-Parlament sewa. Għazdok li kun jgħajt għara l-Parlament għat ma jnexxilu jiddeċidi fuq l-affarijiet malajr, mhuwiex effiċenti, ma jnexxilux jiddeċidi fuq il-kodeċiżjoni, jitħolab il kodeċizjoni malajr. Ġifiri ħna nridu mandat għal negozjat informali u naraw x'joħroġ minnhom. Però naħseb tkun ħasra kien komplo dejjem din id-diskussjoni. Jean Paul, intera il-votazzjoni titressa, jekk issir il-votazzjoni, jekk naħseb jidu namlu, kieġobkom daħlu l-kajt taħkom, u nixtieq infakkar il-maġġoranza illi bijom naddu rapporti u ma 27 favur 10 kontra. Fejo, 28 favur 7 kontra, Pulard, 36 favur 11 kontra, Ferrera 41 favur 4 kontra, Hagland 38 favur 5 kontra, Ford 25 favur 13 kontra. Ma naħsibx li dawn huma maġġoranzi żgħar. Antrag di Abstimmung darüber durchzu. Sir President, proposta tiegħi nivvotaw l-ewwel nett fuq il-plenarja li taċċetta din il-ħagġa. Din għatmur li l-in mill-dak li għati il sur gazzess, ġivil għu nivvotaw fuq dijak joġbok. Mela, nivvotaw fuq jekk naddux dana il-kwistjoni u din plenarja votazzjoni miftuħa. Uh, right, uh, one S&D needs to unplug and... Mela għanna, wieħed S&D li jridu jinaħu l-kartaħom u għanna tlieta Milla Pepe zejda. Tajjeb issa, imma għandna tnejn minn-nies li eh, għadhom ma votawx. Jekk jaġob kamlu issa, votaw issa, tajjeb laq il-vot. Dana maddiex. 14 favur, 25 kontra. Għaniftaħ issa l-vot fuq il-mandat ta' negozjati biex niftħu diskussjoni ma' presidenza. Kuħat t-vota, għana laq il-vot. 26 favur u 14 kontra. We'll proceed, thank you. And thank you for your patience and forbearance every... U grazzi il-kulħat tal-paċenzja. Naddu issa għall-agenda ta' sinafxini. Right, thank you everybody. If those who are leaving could do so quietly. Jekk jaġobkom meħa jitlaq jitlaq bil mot idun komplu sab bid-diskussjoni tagħna fuq derivattivi. Never mind, such is life. please, we've, we have lost time from our discussion, so I would like to give the floor. Mela, nishtiq naddi għal vera lengen. Nishtiq nfakkar il-kulħat li dinija kieġabkom. Conversations outside the room, please. Jek tidu tkellmu tkellmu barra, dina għawnek hawnhekk hija kontinwazzjoni ta' diskussjonijiet li bdejna fi Strasburgu Għandi lista ta' kalima li tkompli minn dakinar, għandi Werner, mbagħad Kejsinden. Il-ħodor jek jġabkom ma nafx eżattament ma ħajtkellem jek Sven jew Pascal, jek qegħdin hawnhekk. Għantinin mbagħad jena, jek għaw xi li jixtieq jitkellem jek jġabkom għamlu li sinjal. Werner. Vielen Dank, äh, die Debatte sollte von 9 Uhr bis 9.40 Uhr gehen, sodass Grazzi ħafna dan id zu kellu jisir mid-disa sa' disa sad la xaqsin oċċini ġifri ġaqdin tart. Dinja diskussjoni li tiġab dejnija qabel bira l għannet smajna mill-Istati Uniti. Gerigan slem fost oħrajn li kien hawnhekk fil-Kumitat. Il-Kongress ippospona l-adozzjoni ta' Dot Frank Act. U l-iskadenza l issa perikolata Basel 2 hemm il-periklu li ħanadottaw leġislazzjoni u l-Istati Uniti ħajju joqogħdu bil-qiegħda u jistennew jaraw kif jistgħu jibbenefikaw minn dan kollu mingħajr ma jadottaw leġislazzjoni huma stess. It-tieni nett. Id-derivattivi għadin sejn tajb ħafna f'Marzu fil-Ġermanja biss 737 elf derivattiva ġew skambjati u fos u nofsom huma knockout derivatives illi għandhom ċertu valur ta' indiċi u li jistaw inaqsu il-valur ta' sikurta ta' l-isma. Imbagħad irrid b'mod speċifiku nirringrazzja wkoll is-sekretarjat għax is-sekretarjat għandu biċċa xogħol diffiċli ħafna x'jagħmel. Irrid jipprova jiġbar il- 975 il-emenda, għalek nir-ingrazzja li sekretarjat għal dan. Għanna l-ewel verżjoni jissambat wara diskussjoni, eżattament wara l-vaganzi tal-ajt, nixtieq niltaqa' ma' rapporteru ma' shadows u nibdew ninnegozjaw kompromessi fuq l-emendi sabiex nippruvaw nilħu l-iskadenzi tagħna dak li xtaqt ngħid. Thank you very much, Kay. Grazzi, Kay, jekk jogħġbok. Grazzi, Sra. President, u grazzi wkoll ir-rapporter għax-xogħol kollu illi għamelu u tim tiegħu nittama li b'ximot junaxxilu jistriħ ftit waqt il-vakanzi ta' lajt. U jaħdem kol fuq il-kompromessi li ħajkunu l-parti li mista xol tana minn kena fil-li fuq minn disa mit-temenda, hemm ħafna konsensus fost ħafna minna fuq ħafna mill-punti. U donnu kullħat miexi fil-direzzjoni, fl-istess direzzjoni imma ħaddu toroq ġodda biex jaslu għall-istess destinazzjoni fuq l-eżenzjonijiet non finanzjarji illi ħarġu minn ftejm komuni f'dan f'din il-kamra, ċoħe illi għandu jkun hemm eżenzjonijiet għal obbligi ċentrali ta' clearance, donnu hemm bil fost ix-shadows illi aħna rridu kriterji definiti għal dak illi huwa hedging ta' um, riskju ta' negozji reali. U aħna naqblu illi dan għandu jiffoka u jiġi regolat minn ezma. U naħseb li forsi jagħmel sens li kunem daqsxejn ta' gwida fuq dan kollu, anke biex inkunu ċerti li kunem eżenzjonijiet li huma definiti tajjeb u illi ma jħolqux loopholes. U anke sabiex il-negozji kollhom iktar ċertezza ta' x'inhuma l-ispejjeż u situazzjoni legali tagħhom. L-emenda tiegħi 488 qiegħda hemmhekk sabiex tevalwa jekk ikkolix l lista ta' linji gwida li eżma tista' mbattuża bħala kriterji formali. Nixtieq ngħaddi issa kwistjoni ta' segregazzjoni li naħseb illi l-assistenti tagħna involvitom ħafna f'dettall tekniku. Segregazzjoni hija kwistjoni mhux daqshekk pjaċevoli li ħarġet mill proċess ta' l-emendi u ħafna mill-emendi tal-grupp il politiċi kollha jiffokaw fuq dan il-punt għaliex iridu nagħtu lill-investituri livell ta' protezzjoni li jeħtieġu jixtiequ u e, serħan il-moħħ li jiġi miegħu dan. Meta waqgħu il-Lehman Brothers, dak li kellhom l-aċċess ta' clearing houses permezz ta' kont ma' Lehman ma kellhom l-ebda ċertezza eżattament qed jiġri minn flusom, ma tilfux il-flus imma kienu jafu li jinsab ximkien f'xi sendu komuni imma ma kinux jafu jekk u xħajkollhom aċċessa liħ jew meta. Għalhekk rid ikun hemm dawn il-kontijiet segregati. Kemm permezz ta' segregazzjoni bbażi ta' klient kif ukoll kont omnibus. Naf il-ħafna me clearing houses ħajkollhom spejjeż biex jagħmlu dan fil-fatt clearing house partikolari qalu li li ħajkollhom iwafqu xi elef kont individwali tal-klijenti jekk tgħaddi din is-sistema. Iridu jerġgħu jaħsbu mill-ġdid il-modell tal-kummerċ tagħhom u sistema ġdida tas-sikurtajiet. Issa ovvjament aħna nixtiequ li nagħtu lill investituri l-aktar kawti sarħan il-moħ u rridu li l-ispejjeż ikunu eh, raġonevoli, mux l-investituri kolla ħajazlu dan il-trattament kompletament segregat. Jina għalek naqbel li dan għandu jkun fakultattiv u mux faċilita obbligatorja għal klienti. L-aħar puntija jwa xaġa li għajjent qabel fid diskussjonijiet tagħna hawnhekk is-suq tal-kambju Jiena naqbel ma' membri oħra illi aħna nixtiequ li din dan ir-regolament ikopri kemm jista' jkun firxa wiesa, però naħseb idu nkunu attenti ħafna. Aħna m'nek qegħdin nippruvaw Insolvu problemi illi kultant ikunu ġaġew solvuti u naħseb illi kampju hawnhekk ma naħsibx li ninkludu f'dan il-pakket ikun għadin innaqsu il-periklu fis sistema dawn jgħadbu b'mod differenti ħafna mis-sikurtajiet, ħafna mill-kontratti jinvolvu tranzazzjonijiet wieħed wara l-ieħor li jiġu soluzzjonati malajr. U meta dak parti mid fil-kas tal-kambju, ir-riskju ijat illi parti mid-dil ma jkollix il-munita biex tħallas dakinhar dan huwa dak l-ekim settlement risk U għalek, minkejja, aħna konna dan il-riskju kien ġi identifikat ħafna snin ilu, kellna il-CLS Bank il-apposta biex jem, għanna u koll emenda u għet erba dissa. Tlita, erba' seba' u oħrajn illi jitolbu illi l-ispeċifitajiet tas-suq tal-kambju jinżammu konsiderazzjonu u nittamaw illi fl-ispirtu tal-ħidma li kellna s'issa nkomplu naħdmu tajjeb bħala shadows biex ikollna regolament proporzjonat u tajjeb flimkien ma' rapporter grazzi. I don't see anybody here from Grazzi ma qed nara l-ħadd iktar mill-ħodor li jixtieq jitkellem u ngħaddu għalhekk għal Antonin grazzi. Muchas gracias, Presidenta. Muy brevemente, porque... Grazie, President. Kienem, jena prezentajt numru limitat ta' amendi. U l-idea bazika kienet li kunu koerenti ma' tweġiba illi ħanatu fuq erba punti partikolari. L-ewwel net idun inkludu il-membri tal-partit ta' kontrapartijiet ma' regolament Dana fl-ħar l-ħar ħajkun parti mill-governanza u fil-futur irridu nkunu nistaw nanalizzaw il-konflitti ta' interess imbagħad il-rekwiżiti li rridu naqdu aħna rridu nassertaw li kollna sistema ta' ġestjoni soda illi kollha strutturi tekniċi adattati. Fl-istess ħin irid ikun hemm ukoll marġini u rekwiżiti ta' kapital u kollaterali għaxan id nżommu l-ispejjeż minimi idealment zero jekk ikun possibbli u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm dana kollu fir-regolament fir-rigward tal-aċċess aħna rridu mhux biss li ma jkunx diskriminatorju ma ikun kompletament trasparenti u apparati minn hekk ikun ġust. Dawn huma punti li jridu jiġu introdotti fis-sistema sabiex nevitaw il-frammentazzjoni illi tista' tmur mal-mobilità tas-suq. Imbagħad hemm aspett ieħor importanti fl-opinjoni tiegħi, ċe mhux biss l-obbligu illi nippreżentaw rapportu imma illi inżommu id-dokumenti eh, neċessari sabiex isiru ir-rapporti għal perjodu ta' ħames snin. U dawn huwa importanti speċjalment meta eh, dak għandu xaqsam mal kif jaħdem is-suq mbagħad fir-rigward tal-eżma jdu naċċertaw il-persuni kollha responsabbli kollhom aċċess għall-informazzjoni. Nasab li dan huwa importanti ħafna, importanti ħafna għat-trasparenza għalhekk irid jidher fir-regolament. Grazzi. Ok, uh, Jürgen. ja, danke schön. Ja, ich will... Grazzi. Zewġ kommenti minna ħatijaj, aħna notajna li rapporter irrid jillimita n-numru ta' eżenzjonijiet u prova jevita l-eżenzjonijiet fejn u possibbli ma jekk inħarsu lejn l-emendi naraw li għandna lista sħiħa ta' eżenzjonijiet u hemm żewġ affarijiet li xtaqt nikkummenta fuqhom l-ewwel kwistjoni jekk id drevetivi tal- kambju għandhom xieġu eżentati. Għawek kent għale li riskju ta' settlement huwa baxx imma xorta huwa diffiċli ħafna illi nikkalkulaw ir-riskju tal-rati tal-kambju tal-interess. Jekk inħarsu lejn is-97 naraw li il-derivattivi ta' kambju kellhom rol importanti ħafna mek u f'ċertu każijiet jirrappreżentaw volum kbir fis-suq. Aħna ma nixtiequx li naraw dil eżenzjoni xtaqt nagħmel dan il-kumment fil-fatt ma nixtiqux naraw eżenzjoni għal din il-ħaġa. It-tieni punt jirrigwardja l-fondi ta' għal-pensjoni. Dawn m'għandhomx jiġu eżentati mir-rekwiżiti. Però Dawn il-pensjonijiet, il-fond ta' pensjoni huma fost l-ikbar atturi fis-swieq finanzjarju għalhekk ma naħsibx li idea tajba neżentawhom ir-rekwiżiti ta' clearing. Il-pożizzjoni tagħna għalhekk hija li ma jkollniex eżenzjoni għal dan il-qasam un mbagħad fuq il-clearing Jekk l-organizzazzjoni ta' klirik ħajkun strutturati b'dan il-mod, dan jfisser li ħajkunu kbar ħafna, u għalhekk ikunu għadin jirrappreżentaw riskju kbir, forsi riskju sistemiku. Aħna li l-ola livell ta' trasparenza. U għalhekk id-dejta kollha għandha tkun disponibbli għal organizzazzjonijiet indipendenti fejn kwalunkwe turbulenza fis-suq tista' tiġi mill-ewwel. Jindunaw bija mill-ewwel. Fl-aħħar nixtieq insemmi xi ħaġa li diġà semmejta lir rapporter naf li din hija xi ħaġa daqsxejn problematika. Aħna naħsbu li tkun ħaġa tajba kieku il- kummerċ fil-kellu l-alf tiġi eżentata mid derivattivi hemm proibizzjoni fuq dan kollu, però sur Langen il-rapporter jgħidli il-Kummissjoni ikkonsidrat proposta fuq dan kollu nista' nifhem illi mhux bil-fors Danna jagħmel sens li jidħol fid-derivativi fit-test innifsu, però forsi jista' jiġi inkluż f'xi wieħed mill-premessi. Naħseb l-importanti din il-ħaġa. Naħseb dan huwa punt importanti għaliex hemm problema bl-ispekulazzjoni fuq l-ikel u l-alf, kull minn segwi l-mezzi ta' xandir anke daw konservativi kunu jafu li hemm ħafna nies li qegħdin jitolbu li jkun hemm din it-tip ta' proibizzjoni. Zven, kont inti fuq il-lista tal-kellima u s-saqijat magħna. Iva, skużani. Jiena ħanaqra Is-qalja ta' Paskali hija xedow ta' grupp tagħna. Fuq id-derivattivi, l-ammont massimu ta' l-OTC derivatives għandhom jiġu koperti. U naħsbu li madwar 80% huwa fattibbli fil-fatt. L-obbligi ta' clearing estendi għal dawn it-tipi għandhom jiġu estizi għal l-ola ammont ta' kontratti ta' dan it-tip possibbli u dan irritu ikun il-każ de facto. Eżenzjoniet mill-obbligi ta' clearing għal hedges identifikabli irridu jkunu permezz tas setturi. Kommissjoni għandha tiddefinixxi il-hedge bl-istess mod bħal ma għandna fl-IRS 39. Apparti minn hekk, l-obligi ta' rapportaċ għal kontratti kollha u l-atturi kollha anke kontratti li mhumiex soġġetti għal clearing u l-iskambju għal exchange traded derivatives l-ebda livell mandu japplika l-ebda livell minimu illi ma jirrikjedi l-ebda rapportaċ esma għanda tintrabat ma' regolaturi tas-swieq biex naċċertaw li kunem koerenza mal-mandat. Imbagħad fil-kwistjoni ta' trade repositories, etc. Kena dana waslu għal ċertu tħassib jekk dana japplikax għad derivativi of OTC fir rispetti kalla jew kalla l-OCC japplikax ukoll għal um, trade derivatives. L-OTC skola jdu jkunu koperti mhux biss dawk illi japplikaw għal OTC ċari għaliex dina isa l-intenzjoni fil starija ta' spiegazzjoni u id-derivativi kollha mhux il-każ li d-derivativi kollha jdu marru trade repositories. Għalhekk l-industrija pereżempju tal-forex qed jajdu illi il riskju għanzi għani għafawnek għal dina diffiċli ħafna biex naqra da din l istqarija jgħid il-kellim. CCPs għandhom jiġu regolati bl-istess mod. Skont it-test oriġinali, aħna nippreferu illi ikunu applikati f'liċenzja ta', ban ta bankarja simili f'kull stat membru. Dan jfisser li ma jistgħu jagħmlu xejn ħlif jagħtu servizzi ta' clearing. Lebda interoperabilità ta' CCPs qabel ma jkunu għaddew mir regolaturi b'mod sodisfaċenti għal ħames snin. Esman Davito fl-organizzazzjoni ta' CCPs iġdan huwa l-aqwa mod kif ikollna sistema Ewropea il-Rabbanet. CCPs ta' pajjiżi terzi jrid ikollhom l-istess livell ta' dawk ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea sabiex jintużaw, ikun jistgħu jintużaw bħala atturi fl-Unjoni Ewropea ħames punt eżma ta' standards minimi għal rekwiziti marġini jew kollaterali u f'emerġenza tista' tillimita il-kummerċ mod effettiv permezz tagħhom daw. U fl-aħħar net CCPs il-Kumitat tar-Riskju rid ikollhom direttivi u esperti u supervizuri indipendenti sabiex jaċċertaw illi ikollhom impatt wiesa. Fuq arranġamenti bilaterali aħna naċċettaw illi mux eh, derivativi limitati kolla jkunu standardized bizzej biex jaddu minn CCP, rekwiziti taħt skambju ta' kollaterali bejn il-partijiet ċertaw illi l-spiża tal- riskju ikun ikbar mill kieku iżaw CCP jridu jkunu wkoll allinjati u aġġornati skont direttiva illi tkopri il rekwiżiti bankarji sabiex jikkantaraġixxu għal riskju. Għandhom jiġi rapportati kollox anki derivattivi mumi standard irdu kun hemm reġistru f'dettal biżejjed dwarhom sabiex is-supervisur ikun jista' jsaqsi dwar ir-riskju illi dawn jippreżentaw. Għad jista jirrapporta għant supervizuri minn flok għant trade repositories u għandhom ikunu accessibli minn għal dawr minn għal kolħat. Imbat, reċiproċità stretta tar regolament ta' CCPs u repository, u trade repositories, b'saw repositories jidru l-logament impossibli u rritu kunem u koll ekwivalenza bejn kooperazzjoni attiva bejn l-ezma u il-supervizuri ta' pajizi terzi. Grazzi ħafna Pascal ħatkun edha issa tistenna li kunem kooperazzjoni tajba illi tiġan bididdi u bħalissa dejja u koll ma' shadows u ma' rapporter. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. La l-aħħar kalima wajjena, unbat nagħti l-mikrofonu lil Werner, mis-sena di nirrepeti l-affarijiet kollha li tiġa qed għax tiġa smajtuhom u ma biddilx femti. li nixtieq nagħmel huwa li niddiskuti ċertu oqsma fejn eh, forsi eh, id-dibattitu wera progress Kulħadd għandu idejat sensibbli jagħmlu sens, eh, imma sfortunatament ma tistax tinkludihom kollha fl-istess pakkett u, u waħda estrema hija palma qal Jurgen huwa li eh, forsi s-sisipi għandu jkun utility. Imma eh, dawn ħajkunu privati. L-iktar eh, ħaġa prob eh, problematika u għalek ikunu ibridi daw hybrid għax għandek il-moral hazard u tkun fidejn il-privat. Irridu noqogħdu attenti li ma nivvintawx xi ħaġa bħal din. Umbat dwar xitħol taħt il-clearing u um, xandu jkun miftuħ kif edna qabel ħafna OTCs kif huma palissa huma eh, standardizzati u jispiċċaw fil-kambju u għalhekk eh, ma tantx jibqa' affarijiet eh, li jibqgħu taħdin id-direttiva nistgħu insolvu nofs dan għandna qbil dwar dan u dan huwa dwar li rridu nirrapportaw biex għax rridu nkunu nafu x'qed iseħħa u niprovdu rapporti dwar dan. Imma mbagħad għandna dan id-dibattitu li qegħdin ngħidu li għandu jkun orizzontali mhux vertikali. Jiena ma nixtieqx l-affarijiet ikunu eh, orizzontali u vertikali biss, għandhom ikunu uh, fuq tlet dimensjonijiet, ġifiri fuq li ma eh, direzzjoni irridu, ġifiri kun hemm il-kompetizzjoni imma ma jfissirx illi niprojbixxu illi wieħed ikollu dawn il-clearing houses sakemm ovvjament ma morrux kontra l-prinċipji tal-kompetittività u naħallu impatt fuq fuq anka il-pricing. Din hija l-viżjoni tiegħi, eh, viżjoni li probabbli anka l-Istati Uniti jixtiequ jaslu fiha il-problema eh, li jaqas fil-futures għadhom mar nexxilhom jagħmlu dan irridu naraw, però kif jista' jkollna din dan il-ġejjini tridimensjonali, kif se nelbu eh, il-kustjoni ta' il-regolamenti, iġifiri dawk li ħajja jibqaw barra mir regolamenti dwar il-kussjonijiet tal-kolleġ dak li nixtieq jiena huwa mekkaniżmu fejn għandna proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Iġifieri jiena kont lesta li naqbel ma' suġġeriment tar-rapporter u inħares lejn il-kompromessi imma ma naħsibx li jista' ikollna xi ħaġa li tipprovdi eh, proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet diffiċli anka dwar il-pensjonijiet. Eh, kif għal Gary Genslin, eh, il-problema hija il-kollaterali illi aħna konna lessi li naċċettaw fl-Ewropa. Kienet kustjoni għalina imma ma kienieċ fil-Istati Uniti għax għandhom kollaterali, eh, skema ta' kollaterali differenti. Għalek forsi għawnek li l-Kommissjoni irrit nejdila illi aħna għat ninvestigaw nistudjaw din aktar fil-fond ta' xija problema akuta u ma jistax ikonna eh, dan seħħa bi spiża għolja għal fondi ta' pensjonijiet meta rridu nsibu soluzzjoni ta' kif aħna ħankunu nifilħu nħaslu fil-ġejjieni dwar il-kambju ta' il-foreign exchange naqbel ma dak li intqal e, e, ġifiri dan il-clearing minn flok is-CLS tkun zballa naħseb aħjar ikonna problema ta' kif insibu soluzzjoni tal-tilwim u nimxu f'dik id-direzzjoni. transazzjonijiet, dwar transazzjonijiet jina eh, anka semmejdin fil-legal affairs, l-intergroup transactions għandhom jiġu eżentati, man bat meta sib dwar aktar fil-font, eh, anka meta wasan l-emendi tagħna, Eh, jina ħassajt li dinija miftuħa u wis u għandu u kunem arranġamenti b'saħħithom fuq livell bilaterali imma ma nafx jekk dan u wix bizzejet u għalek għadbaqa xiseħ xisir eh, f'dan ir-rigward. ħagħoħra li ma trattajniex huwa il-konglomerati fejn wieħed irrid jassikura illi il-eżenzjonijiet minnaħat tal-utenti aħħarin eh, jitlu fejn għandhom jitlu. Forse nistaw hawnhekk nużaw dak li qed iseħħ f'xogħol ieħor dwar il-konglomerati illi uh, jina din ftakart fija issa dan l-aħħar anka għandi xi suġġerimenti fl-aħħar net naqbel illi rridu naraw x'qed iseħħ fl-Istati Uniti u nippruvaw nissiħbu maħħom kemm jista' jkun u għalek wasalt minn fejn bdejt illi eh, eh, anka semmiet waqt id-diskussjoni ma' Gary Gensin jekk ikonna xi ħaġa fissa wis eh, fil dawk li qed jisejħu vertical silos u dan ma jkunx dan jista' jkun li ixekkel l-arranġamenti li rridu nagħmlu viżavi l-ekwivalenza mal-Istati Uniti. Hemm ħafna affarijiet oħra imma dawn huma ftit mill-puntijiet ewlenin illi ħassejt illi huma importanti u eh, li għandna naħdmu aktar fuqhom. Mela, Berna. Grazzi ħafna lil kulħadd tal-kummenti. Naħseb illi kienu ċari anka l-emendi. Mela, Sinjura Swinburne, 488. Tati dettalji dwar l-standards il- il jisan ħallu fuq livell wieħed u sanamlu fuq livell tnejn naħseb li hemm kwistjonijiet li nistgħu nirregolawhom fuq l-ewwel livell mingħajr ma jkollna l-leżma u l-awtoritajiet nazzjonali li jagħmlu regoli huma. Issa, fil-15 ta' April f'Bażil kena e, e, rapport ta' progress dwar l-OTCs u derivative markets u il-progress, il-rapport tal-progress ħajkun, il-limis ħajkun fl-2012 u ħajatina dettalji dwar l-implementazzjoni tal-klassijiet differenti tad-derivativi. Per eżempju, dawk tal li għandhom eh, il-rati tal-interess, dawk li huma marbuta mal-kambju eh, u anka inklużi il-forex eh, derivatives. Naħseb li dawn għandhom jaqgħu taħt l-ambitu ta' leżma u l-Kummissjoni tista' tapprova fl-2012. Mbagħad fażi aktar tard f'negozjati wara negozjati għandna nittrattaw din, anzi waqt in-negozjati għandna nittrattaw din il-kwestjoni it-tieni dwar il-Bank Ċentrali Ewropew dan il-bieraħ ta' proposti, tani proposti oħra illi mux edin fil-emendi tal-kollegi għandu eh, eh, setat supervizori fissu u jixtieq li fċertu oqsma jiġi ikkonsultata. Eh, jiena nixtieq ndaħala di fil-kompromessi li qegħdin nipro nipponu. U rridu naraw ukoll li l-pajjiżi li mhux qegħdin fil-euro ikollhom impatt negattiv. Issa dwar l-approċċ li semmiet is-Sinjura Bowles tal-tlet dimensjonijiet irridu niżlu ċara din fl-emendi punt li smajt u għali rridu ftit, kemm se jkun ftit eċessjonijiet fir rigward tal-ambitu u anka eh, fil-rigward tal-eżenzjonijiet mir-rekwiziti tal-clearance. Fir rigward rekwiziti tal-clearing irridu inħarsu lejn l-utenti aħari u nużaw pala l-punt ta' tlu. Mbagħad hemm qasam importanti li għandna niddiskutu aktar fil-fond u dan huwa il-fondi tal-pensjonijiet il-tip li jeżistu fir-Renju Unit u l-Olanda biss. E, fondi ta' pensjonijiet kbar fejn ma jsirux spekulazzjonijiet u qegħdin jippruvaw e, biss jużaw il-hedging għas sigurta tal-investi maħom Fil Allura għal dan jiena m'għandix soluzzjonijiet għalissa u inkun grat eh, jekk ikolli anka proposti dwar kif nistgħu nittrattaw dawn il-fondi tal-pensjonijiet għax dan huwa wieħed mill-punti l-aktar diffiċli barra minn hekk. Naħseb illi għedin naħsbu fuq l-istess affarijiet, sur l-Honorable Cluter semma il-kummerċ, l-spekulazzjoni fil-alimenti fl l-alf. Il-Komissjoni proponiet eh, regolament separat dwar dan u nistaw namlu referenza li fil-premessi imma l ndaħluħ fil-korp ta' tekst ma naħsibx illi huwa il-mod illi għanna naġiċa xem propost oħra f'dan ir-rigward. Għalek grazzi ħafna u nispera li kolli aktar konsultazzjonijiet eh, eh, anka f'mejju biex nilħu ftejjim u kompromessi u ma jkonniex eh, disgwid dwar il posizjonijiet ta' maġġoranza. Grazzi ħafna unnek din nejdu li xorta ħan ipruvaw nifutaw dwar dan fl 24 ta' Mejju. U dwar il-plenarja għadin nitkellmu dwar eh, Novembru. Mela, ħanaddu issa għal punt li jmiss li huwa l-punt 10 tal aġenda u huwa skemi ta' garanziji ta' depożitu eh, tfassil mill-ġdid eh, huwa il-rapport ta' Peter Simon u em l-eżami ta' l-emendi naddi l-mikrofonu l-rapporter uh, edin tart tiġa minħabba il-pakket eh, uh, ta' sit proposti għalek uh, jista jkunu zommu mal-ħin. Peter, Sinra President, grazie ħafna. Naħseb li nistaw niċċattaw dan malajr għanna Um, numru ta' emendi 215. Nixtieq nirringrazzja l kollegi għal dawn l-emendi. ħafna drabi eh, l-emendi edin jappoġġaw jew jikkumplimentaw l-idejat li qed niprezenta jiena u eh, nista' nagħmel xi ftit komment l-ewwel net hemm ħafna appoġġ fuq l-idea ta' Eh eh, eh, eh, eh, depositi koperti bħala il-bazi għal target kavera il- qed nitkellmu Eh, il-deposit li mhumiex qegħdin fidej privat għandhom jiġu eh, eh, koperti wkoll. B'mod partikolari fir-rigward tal-awtoritajiet lokali din isemmit fir-rapport dawn għandhom bżonn il-kopertura ta' ħarsin irridu anka naraw id-definizzjoni tal-ima awtoritajiet u istituzzjonijiet jiġu koperti b'dan. Hemm ukoll il-temporary protection ta' depositi oljin u l-aspett tal-assikurazzjoni fir-rigward tal-bejħ eh, tal-proprjetà privata. Hemm opinjonijiet differenti dwar eh, dan jekk għandux imur li lin mill-limitu minimu ta' 100,000 euro. Naħseb però li fid-dibattitu in-nirna xi nasibu soluzzjoni għal dan barra minn hekk MND illi jappoġġaw il-pozizjoni tiegħi fir-rigward ta' supervizjoni, ir-rwol ta' supervizjoni. Eh, speċjalment specialment il-modelli tal-negozji ta' dawn l-istituti ta' kreditu. Dawn għandhom ikollhom prassi tajba u soda tan negozju u anka nitkellmu dwar l-ambitu ta' dan dawn id-dispożizzjoni imma jina żguri li nistaw naslu għal ftejim emendi oħra illi jappoġġaw u jisaħħu il-pożizzjoni tar-rapport tiegħi u dan dwar it-tisħiħ tal mekanizmu Ewropew u involviment mill-qrib aktar tal-modell tal-monitoraġġ ta' supervizjoni, mod partikolari li bijaj il-Parlament qed isejja għal darbohra li l-Komissjoni biex ikolla mekanizmu tajjeb biex nelbu il-kriżijiet eh, bankarji. U li morru li lin anka mill-iskemi ta' garanzija ta' depozitu u dan u relatat ma' rapport ta' Ferriera u hemm anka aspetti supplementari li nistaw jittieħdu mill-emendi hemm anka emendi li jiċċaraw il-rapport, specialment fuq termini ta' xinuwa depositu, xinija definizzjoni ta' depositu, x'qegħdin garantixxu, x'maħniex qegħdin garantixxu. U e, l-Onorevo Gozzes u kol et jati kjarifika ċara utli jgħid li dawn għandhom jitħallsu biss meta il-fondi Eh, huma taħt il-level tal-mira tal-kopertura. Din id-daħlet fil-rapport hija kjarifika eh, zejda ta' posta biex ma jkunx hemm eh, interpretazzjoni ħażina u għalhekk taqbel ma l-approċċ tiegħi fil-rapport. Imbagħad il-kwestjoni ta' x'kumpens irċi depozitura depożitura Eh, xejkun, eh, se tkun il-munita, nistaw nejdu l-euro jew il-munita tal-istat eh, illi fih se jisir il-ħlas. Kienem ukoll xi disgwit fuq kustjonijiet oħra u emmek naseb li għatriti ikonna dibattitu, per eżempju, il-kopertura, l mira tal-kopertura. Aħna, eh, il-Komissjoni kad titkellem dwar 1.5% tal-depozitu eligibli. Jiena għet eh, illi għanna nitkellmu dwar eh, il-kopertura tal-depozitu u il-mira Eh, għanda uh, tkun imnaqsa b'mod automatiku. Missa qegħdin nirċivu emendi illi qed isemmu il-1.0 eh, eh, bħala fil-mija bħala kopertura. irridu naraw li jkun hemm eh, ħarsien għad depozituri biex dawn ikun jistgħu eh, biex ikollhom fiduċja fil-swieq u ikona l istabilta fis-swieq biex l-istat ma jkollux għalfejn joqgħod jintervjeni. Ħlif forsi jekk ikun hemm tassow U eh, emerġenza. Huwa ċar ukoll illi permezz tal bezil tlieta ma nix namlu uh, piżijiet uh, kbar fuq il-banek fil gward ta' eh, tariffi ta' charges jiena pero inħoss li l-1.5% għandu kun eh, il-koperta ma natu bżizmin lil banek biex jilħu għadin ħalli il-peace eh, annwali ikun fuq l-istess linji ta' kiku wedna 1.0, iġifiri nistaw nejdu 1.5% imma fuq periodu ta' 15 sena, mux fuq periodu ta' 10 snin. Naħseb dan proteġi l-ħarsin oli minajr ma' nżid il-pis fuq il-banek. Eh, kikunu nużaw il-1.0 fil-mija faċar snin ikun l-istess ħaġa. Mbagħad għandna kwistjoni oħra ta' prinċipju. Xirridu sistema finanzjarja ex ante jew ex post? E, kollegi minn Renju Unit e, għandow emendi illi qed imorru lejn il-ex post uh, financing Jiena fil-rapport Mela ċara illi mm, minix uh, jina kritiku, ma jina nikritika din il, il uh, minħabba eh, li fi krizi il-banek għandu irrit ikollhom il-rizorsi u huwa tajjeb illi jekk fil-żmien tajjeb il-bank eh, jagħmel somma biex eh, eh, ipoġġija fil-ġemp biex meta jkun hemm kriżi ikollu rizorsi li jkunu hemmhekk disponibbli. Mhux qegħdin ngħidu hawnhekk aħna li rridu nagħmlu nitfgħu xi piżejjed fuq il-banek meta jkun hemm kriżi huwa importanti wkoll biex nippjanaw iċ-ċertezza, is-sigurtà, ikollhom dan il-peace standard biex ikunu jafu kemm iridu jħallsu, mhux imbagħad isibu ruhom f'xi kriżi li ma kinux qed jistennuha u biħlasijiet illi jridu jagħmlu imma li ma kinux ippjanaw tajjeb għalihom. Kwistjoni oħra kontroversjali eh, li hija kontroversjali fil-rapport tiegħu anke f'dik tal-Kummissjoni eh, li jkun hemm dik il-paybox eh, Naħseb jina dan ma jqix il-prassi f'ċertu stati membri illi hija illi hemm uh, prevenzjonijiet u mekkaniżmu ta' bailouts għal banek. Dawn huma parti minn dawn l-iskemi ta' garanzija depozitu u naħseb illi il-fondi ta' rizorsi li jintużaw b'mod effiċenti u ikonna miżuri ta' prevenzjoni għax eh, fil-żmien dejjem din iktar eh, tifrankanna flus milli nippermettu illi il sitwazzjoni tiddeġenera illi mbagħad ikollok bil-forsi irid ikollok il-payouts. Iġifieri dan il-punt huwa wieħed kontroversjali ħafna u għanna emendi li qed imorru f'direzzjonijiet totalment differenti hemm min qed proponi din il-paybox hemm min qed jgħid li għandna dawn ikona miżuri ta' prevenzjoni f'dawn il-fondi ta' ħlas ta' fond ġifieri. U għu qed jgħid li ma jrid eh, xej eh, kondizzjonijiet ta' dan it-tip iġifiri eh, l-oppost totali tal-paybox mela għana niksbu bilanċ eh, biex ikonna miżuri anka ta' bailouts possibli, imma jekk ħajkunem eh, dan il-payout, il-font mandux jizvojta sal-aħħar qatra. Għanna għandu jkonna le kondizjonijiet ċari ta' xini il-mira eh, minima il-threshold, per eżempju, zoċ terzi tal-fond, nisaw poġu għaf rezoluzzjoni li, per eżempju, jisaw ikunu miżuri ta' prevenzjoni li eh, ma jipperikolawx eh, l-situazzjoni tal-bank fej ma jkunx hemm flus li ma jkunux jistgħu jisiru l-payouts. Jiġifieri hemm emenda li semmi dan il-żewġ terzi tal-mira tal-kopertura. Irridu nsibu triq tan-nofs hawnhekk bej funzjoni taħlas totalment taħlas u l-użu ta' dawn il-fondi għal miżuri oħra mingħajr l-ebda kondizzjonijiet imposti hemm xi ponti oħra fejn t irridu nkomplu bid-dibattitu l-ewwel nett Eh, risorsi li jridu iħalsu il-font, per eżempju, għawnek qed nitkellmu biss dwar kontanti, eh, għaw eh, suġġerimenti li nistaw nużaw anka ħlasijiet permezz ta' assi oħra anka fuq dan is-suġġetta temm il-dibattitu fil-Kunsill u żgur li ħajsiru ħafna aktar diskussjonijiet fil-ġejjini anka mbagħad għandna kussjoni dwar il- l-iskadenza tal-ħlas, tal-payments, għaw minn għatis jissuġġerixi 20 ġurnata, jina li dan għawa twil wis. Jena, e, e, ma naħsibx iċ-ċittadini ħaj għoddu jistennew xi 20 ġurnata minn ma jistgħu joħorġu flushom il-bank. U minna l-oħra ma nixtieqx immur e, fl-estrem liħor fejn is-sistemi attwali Eh, jiġu sfurzati li jħallsu fi żmien ħamsa jew seba' ijiem. Iġifieri ma nqallaqas dik l-estrem ma rrid ma nixtieq jiena, nixtieq tkun għandu bżonn ikollna idea tajba ta' din il-kopertura ta' depożitu sissa ma teżistix l-istati membri u fil-proposta tiegħi għamilt xi kummenti dwar dan. jina qed nissuġġerixi li nżommu mal-ħames tijem, imma fejn hemm sistemi illi mhumiex kapaċi li jżommu ma' dan iż-żmien, għandu jkollhom perjodu ta' tranzizzjoni biex iħallsu f'20 ġurnata, imma dan eh, b'kundizzjonijiet eh, bħala rekwiżit. Iġifiri fl-ewwel ħames tiem iridu jitħallsu sa' ħames telef euro mal-ewwel Eh, minajr problemi. Eh, suppost din ma toħloqx um, eh, um, pis amministrativ zejjed għal banek u hekk nkunu qed nassikuraw illi il depożituri jkunu jistgħu jakkwistaw il-flus fi żmien qasil għal l-spiża kurrenti tagħhom imma fl-istess waqt ma nkunux qegħdin nagħmlu pressjoni għolja fuq il-banek biex iżommu ma' skadenzi li mhumiex fattibli taħt iċ-ċirkostanzi attwali. Punt ieħor irridu niddiskutu hawnhekk u għana nindiskutuh b'mod uh, miftuħ kif se nikkalkulaw il-kontribuzzjonijiet. Hemm ħafna emendi li qed jissuġġerixxu li l-mudell tal-Kummissjoni mhuwiex sodisfaċenti speċjalment fir rigward tal-firxa tar-riskju anke l-indikaturi u il-metodu biex tiġi kalkolata il-kontribuzzjoni tal-istituzzjonijiet individwali għal dan il-fond, hemm xi alternattivi differenti, riskri, firxa ta' riski differenti u hemm proposta anka illi e, eh, jitneħow il-kalkoli kollha li ġiet e, suġġeruta mill-Kommissjoni. Jiena qed nieħu triq tan-nofs fil-rapport tiegħi li qed ngħidu waqt li inħalluha kif hemm fil-suġġeriment tal-Komissjoni mudell standard jekk dan e, huwa tajjeb għall istati membri, ma nagħtuhom għom l-istati membri li il-flessibilità li jekk ikun hemm bżonn jużaw anka il-metodi ta' kalkoli tagħhom u l-IBA ikun qed jagħti linji ta' gwida illi jati il-limiti huwa. Ġifiri mhux xi kalkolu arbitrarju, xi sistema ta' kalkolu arbitrarju jkun hemm armonizzazzjoni e, bbażata fuq suġġerimenti tal-IBA. Dawn huma l-emendi li ddaħlu jiena e, ħerqan ħafna dibattitu mal xedow rapporters u mal-kollegi l-oħra U kifet fil-bidu jiena fiduċjus illi nistaw nilħu bejl fuq ħafna minn dawn il-punti fil-komitat. Grazzi. Grazzi ħafna, din kienet ġabra tajba ħafna tal-sujġet. Edin ma fussin bil-ħin, ser naddu għalla Santa Viki for daċna fizit titlaq malajr. Jekk joġbok Viki. Ser niprofa nżom fil-qosor, grazzi tax xogħol li għamilt fuq dan u grazzi li l-kull min kien involut. Jiena naqbel mod partikolari dwar covered deposits u naħseb li rridu naħsbu xi ftit dwar kif il-flus qed jiġu ntużati mhux biss biex ngħinu lil dawk li depositaw iżda wkoll la riżoluzzjoni, pereżempju jekk il-flus jintużaw fit transfer deposits uh, Dakwa huwa tajjeb iżda jekk flus permezz ta' skema lokali morru li lin iktar permezz ta' rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjoni għal daqstant dan mhuwiex eh, level playing field għal daqstant aħna rridu nassiguraw li kunem hemm relazzjoni bejn dan u, u CID. Grazzi għal dak li qed eh, dwar eh, timmi mill-Kumitat li mbagħad jistgħu jiġu applikabbli taħt eh, l-oversight ta' li BA u kol permezz ta' reġimi differenti f'pajjiżi differenti. Irridu naqblu iva li għandna bżonn ta' level playing field u kol eh, naqblu fuq kemm ser jiġi kopert iżda wkoll hemm ħafna eh, varjazzjonijiet fis-swieq għal sanġir nassiguraw li dan jaħdem. jiena mħazba xiftit li l-esklużjoni f'artiklu 11 paragrafu wieħed li jider li mur li l-in minn varjazzjonijiet reġjonali jista' jkun ma jkunx xira u jista' jkun li forsi namlu kif għal rapporter hemm bżonn ta' diskussjoni dwar l-ex-ante kontrarju għal eh, l-ex-post, għal fondi tal-ex-post, għanna rridu nassiguraw li depozitaturi rridu jistaw jiedu l-flus tagħhom lura jekk ikfalli bank ċertu għamont garantit. Iżda rridu nqisu din ukoll b'mod motolistiku dwar id-diskussjoni eh, iktar generali fil-rigward tal-kapital u n-numri tal-likwidità. tal kapital u n numri tal likwidita numri tal likwidità id-deċiżjoni li jittieħdu permezz ta' Basel, perjodu ta' deċiżjonijiet u l-isforzi kollha li qed jittieħdu globalment biex nassiguraw li l-istituzzjonijiet ikun hemm ikollhom likwidità tajba biex ma jfallux l-ewwel net. Irridu nassiguraw li l-flus ikunu disponibbli fejn kien hemm xi fallimenti iżda fid-diskussjonijiet ta' Basel kien hemm perjodu ta' tliet snin ta' osservazzjoni mhux biss taħt li BAs wkoll taħt linji gwida globali. Jiena qed nissuġġerixxi li fl-emendi tiegħi iżda dan forsi għandu jiġu kjerit li l-istati membri tikollhom perjodu simili ta' osservazzjoni biex jagħtu fondi tal-ex ante kontrarju għal ex post u biex bekk mbagħad meta nkun nistgħu naraw eżattament is-sidi u likwidità wara dan il-perjodu ta' osservazzjoni konna bilanċ tajjeb bejn il- prevenzjoni tal-istituzzjonijiet mill-li fallu nassiguraw u koll li depozituri kunu protetti u nassiguraw u koll li l-likwidità tkun disponibli għalban hekk u li huma jkunu f'pożizzjoni li eh, iselfu fl-ekonomija. Hemm sistema ta' ta' pre-funding li jista ma jwassalx għal atteġġament proċikliku u kol memġ ma jpoġġiġ situazzjoni antipatka lil persuni li ħallsu t-taxxa. Dan jista' jsir pereżempju f'bank account apposta jew inkella permezz ta' sistemi oħrajn fejn imbagħad il-flus jitpoġġew u jitħallew fl-istituzzjonijiet infushom biex ikun hemm kopertura tajba, nisiguraw li jkun hemm kopertura. Jiena naċċetta l-emendi fuq l-use of pledge assets dwar il-high balances din xaġa li jienu xer diskutejna biex nassiguraw li n-nis li jienqabdu temporary high balance li jista' jkun ifrizat uh, per eżempju għara li kummiet xaħat dawn imbagħad ikunu jistgħu jiġu koperti meta ma jkunux jistgħu immexxu l-flus tagħhom f'accounts differenti, din hija ħaġa li nistgħu nagħmlu wkoll dwarha. Fuq il-payout timings kienu diskussjoni dal dwar il-ħames ġranet, eh, ħames tiem eh, jew inkella ġimgħa. Eh, u irrid nassigura li jkun hemm soluzzjoni li tagħmel sens mod partikolari minħabba li spiss falliment jista' jsir iktar tard Sven ħareġ b'xi suġġerimenti importanti għal risk organizations li nistgħu nerġanalizzaw mill-ġdid u forsi l annes miex kwistjoni u dan huwa kollox għalissa, grazzi. Thank you very much. Um, if we could speed up a little bit because otherwise we go Tajab, sinjuri znaġlu xifti tal-xin għala ser inkonnu inneħu xipunti fuq l-agenda tagħna. Burkhardt ikjoġbok, grazzi ħafna, sinjura President, nasab nistan zon fil qosar ħafna. Dwar proposta tal-Kommissjoni diskutejna ka qabel flaqat oħrajn nixtieq nirringrazzja lill kollegi għall emendi proposti. Naħseb li kien hemm ħafna emendi li jistgħu jiġu asra f'kompromessi. U nisperaw li ma jkunniex għalfejn nivvutaw fuq il-215 l-emenda li għanna bħalissa. ċaġa importanti li għanna bħalissa hija li l-prinċipju għawlini tar-rapport huwa li qed jikseb appoġġ, appoġġ wiesa' il-ftuħ tal-proposta tal-Kummissjoni dwar il-paybox hija ferm importanti, irdu nieħdu konsiderazzjoni differenzi fis-settur bankarju fl-Istati membri. Fl-abbozz tar-rapport kienem attentat li inħallu il forma ta' Deposit Guarantee Schemes fidejn l-Istati membri u din għandha ssir ukoll la bażi volontarjiz dan naħseb li dan huwa aspett li għandu jiġi enfasizzat. L-iskemi ta' garanziji ta' depożitu jistgħu jużaw ir rizorsi għal raġunijiet ta' prevenzjoni iżda m'hemmx fej eżattament. Din għandha tkun xi ħaġa volontarja. U mbagħad għandna l-finanzjament ex ante u ex post jista' jkun ikodna nagħmlu xi tibdiliet, iżda naħseb li għandna appoġġ wiesa għal prinċipju uh, bażiku mingħand bosta kollegi. Ma naħsibx li rridu nkomplu ndiskutu fuq id-dibattit il-prinċipju iżda rridu ndiskutu dwar deadline ta' pagamenti, il-kalkolazzjonijiet tal-kontribuzzjonijiet u wkoll il-kalkolazzjonijiet għal risorsi disponibbli ta' finanzjament. Naħseb li għanna nitolbu għal iktar uh, għal payout, deadline ta' payout itwal u nipruvaw nsibu soluzzjoni tajba. Umbad dwar target cover l-istess japplika għal dan u kol għal kontribuzzjonijiet fuq dan is-suġġett jiena naħseb li ser konna niddiskutu li konna iktar firxa. Rridu nieħdu konsiderazzjoni tal uh, imko u kol ta' ġuri irridu inqisu wkoll il-low risk depositors. Irridu inqisu kollox u fil- negozjat kompromess kompromessi diskutu xtip ta' pagamenti rridu naċċettaw bħala kontributi għal eh, skemi ta' garantija. Naħseb li Jean-Paul Gozes għamel proposta tajba u naħseb dan jista' jkun parti minn kompromess. Jiena ottimist, però li għana se nkunu nistaw nelbu dawn l-aħħar eh, problemi u li ser nsibu kompromess tajjeb. Grazzi, nabdu għal-Wolf. Grazzi. Nasab li jint għal kollox, diġa, iżda mux minn kullħat u għal daqsan ser jgħamil xie kummenti fil-qosor. Naħseb li kooperajna tajjeb ħafna ma' rapporter u il-pozizjoni tagħna hija pjuttost maquda l-inqisu l paybox pal element separati hija idea tajba u fir-rigward tal-appoġġ l-istituzzjonijiet bil-mod ta' kif nam bl-istess mod kif namlu fil-Ġermanja aħna rridu nassiguraw li ikonna dan il-mit elf eh, garantit mod separat, jina nasab li din xaġa possibli permezz ta' l-ideja ta' level playing field. Għanna bżon ta' target cover tajjeb u fir rigward tal-kalkolazzjoni naqbel ma' Signora Ford li il-depositi eh, ta' garantija għandhom jittidu għazirazzjoni jek dawn ikollhom biżejjed kwalità. Jiena favur bisħiet Aleksante, finanzjament Aleksante. Iżda rridu kol nevitaw xi tip ta' distorzjonijiet jekk mbagħad naċċettaw li ngħaddu għal exposed. Jekk ma jkunniex konsens hawnhekk dwar dan, irridu morru għal votazzjoni. Ikonna sempliċement nivutaw ma naraħiex bħala sik problema. Fir-rigward tal-payouts, ġimma ħames tijem naħseb li hija tajba li konna il-payout minimu Umbat il-bqija jiġi wara, naħseb li dinja proposta tajba. Naħseb li importanti u koll li nieħdu konsiderazzjoni dak li għalet Vicky Ford li l-paybox ma tiġix abbużata u niprivaw nużaw rekwizit tal-kapital u niprivaw nassiguraw li din tista' tkun mod biex nelbu problemi fuq medda qasira ta' żmien u mhux fuq medda twila ta' żmien. Grazzi. Grazzi, Jurgen, tixtieq titkellem? Zvenek, jogħġbok, skużani. Nixtieq ngħid li jiena naqbel ma' ħafna mill-punti mqajma mir-rapporter ma rridx noqgħod nirrepeti dak li diġà qal. Naħseb li differenza fl-opinjonijiet mhijiex kbira ħafna. Jiena nixtieq insemmi żewġ punti. L-ewwel nett ser namlu dwar id-differenzi tal-riskju fir rigward tal-kontributi tal-istituzzjonijiet tal-kreditu fir rigward tal-risk profile iktaraw artiklu 11 wieħed hemmhekk taraw li hemm model standard. Imbagħad 11 tlieta janalizza l-idea tal-istati membri li kollom regoli nazjonali tagħhom li jiġi applikabli f'ċertu għafas. Iżda l-approċ standard jatina idea ta' differenzi li hemm f'rigward tal-assessjar tar-riskju. 75% u 300% tal-riskju medju u jekk ikollna il-risk profiles fil-verità naħseb li hemm divergenza żgħira ħafna għal stand ċertu każijiet eċċezzjonali jista' jkollok 37.5% eh, iżda din id-divergenza mhijiex biżejjed biex tagħtina bażi għal eh, swi għal savings institutions meta jkollok bank ta' investiment li qed jikkrew ukoll skema ta' depożitu di ma toħloqx diverġenza. Fil-verità di mhijiex ħaġa ġusta li xek il-kontributi ikunu kostanti ma' riskju jkollok sistema ġusta u għastanti rridu nidiskutu din il-kwistjoni. Jiena naqbel ma' rapporter li f'dan il-kas irridu nitkellmu dwar il-formula li hemm fl-annes u rridu nassiguraw li meta naslu sistema ta' sigurtà u l-kondizjonijiet ta' sigurtà fir-rigward ta' laħjar aħjar modelli ta' negozji qed namlu il-ħaj iktar diffiċet, u iktar olja Hemm punt ieħor li nixtieq nqajjem malajr dan huwa simili għal kif l-istituzzjoni tal-kreditu għandha tkun u għandha tiġi koperta mill eh, skemi ta' garantija ta' depozitu. Għanna situazzjonijiet fejn jistaw jassiguraw is-sigurtà tal-istituzzjoni. 138 per eżempju. U naħseb li għall-istituzzjonijiet iżgħar li jaqaw taħt sistema ta' bank ċentrali dan jista' jinvolvi ċertu diffikultajiet jekk dawn il-kondizzjonijiet jiġu introdotti. Fl-aħħar jiena naqbel ma dak li qal li jista' jkun kontraproduttiv. Jekk aħna niffinanzjaw dawn is-sistemi permezz ta' l-exposed. Għaliex inkunu eżin neżentaw li dawk in-nies milli ħalsu fil-fondi lil-fondi kontra dawk li iktar li kontribixxew għal din il-problema. Jiena nistenna li konna kooperazzjoni tajba bejn ir-rapporters u wkoll li nexxina niksbu xi ħaġa li tagħmel sens hawnhekk. Nisperaw ukoll il-problemi ma jimħolqux problemi permezz tal-proposta tal-Kummissjoni dwar miżuri ta' prevenzjoni jina naħseb li posta tal-Kommissjoni tista' tagħmel il-miżuri ta' prevenzjoni iktar diffiċli jekk ikun nistgħu nagħmlu dan kooperazzjoni mal-Kunsill, naħseb ikunna bżonn ta' iktar sigurtà, sistemi ta' sigurtà l-istituzzjonijiet. Naħseb dan ikun valur miżju ta' suq finanzjarju ġewwa l-Ewropa. Grazzi sena dwar Jürgen. Grazzi ħafna, jiena ser nżomm fil-qosor li naħseb li l-punti kollha diġà ntqalu. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd ringrazzja l-rapporter l-kooperazzjoni li kella miegħu sissa, jien nixtieq eh, nsemmi dak li qalu kelli oħrajn din il-kombinazzjoni għaż-żewġ sistemi ta' sigurta eh, id ta' garant eh, l-iskemi ta' garanzija ta' depoziti għax ħaġa li aħna naċċettaw naħseb li sissa għahna ksibna kom kombinazzjoni tajba raġonevoli. Fi rigward tal-Exante u l-Expos, nasab li ċar, minna ħatana li aħna għanna nappoġġaw l-Exante, finanzjament tal-Exante għal raġunijiet li ma nix fin għodun semmu issa, u fir-rigward tal- recovery eh, target, aħna rridu nappoġġaw dak li jtiġi semmi hawnhekk. U dwar dak li derġa għal zven dwar risk spreads, aħna lesti li insegwu l-proposta ta' zven u jiena naħseb li u importanti li konna soluzzjoni raġonevoli. Irridu nanalizzaw il-formula fl-annessi u kol u nkunu nistaw napoġġawa. Grazzi, naħseb nista' niqfawa lissa. Thank you very much. Um... Grazzi. Wasanna fit-tmim tal-Shadow Rapporters, issa fuq eh, l-istandi Lili, Larli, nantolien u Snitches Kjoċbok. Ser zon fil-qosor jiena ser nitkellem biss dwar punti li huma differenti fuq il-kwistjonijiet tal-awtoritajiet lokali jekk dawn għandhom eh, u miex intitolati jew le, jien nipprovajt nagħmel distinzjoni għabbażi ta' jekk hemmx il-professional treasurer li għandu jħossib dawn il-kwistjonijiet. Jiena rrid nirrikonoxxi il fatt li jien għamilt għabbażi tal-esperjenza tiegħi stess fir-Renju Unit fir-rigward tal-awtoritajiet lokali fejn kien hemm xi fil-rigward ta' Parish Council, per eżempju, parroċċi żgħar eh, tista' jkollok simpatija li iżda fuq kumpaniji kbar eh, le dawn għandhom ikunu eh, konxi ta' sitwazzjoni u jieħdu ssib il-flus tagħhom stess, ma għandhomx mhumiex permessi li jkunu għażenin naħseb li per eżempju kienem minn inata eh, avvizi dwar x'kienet jiġi mħabba tal-Iżlanda ecc. u ma tawx każ dawn il-pariri. Iżda fir rigward tal-Expos u l-Exante jiena niftakar mill-aħħar mandat meta għamilna il kemm ta' garantija ta' depozitu, ir-rapporter dak iż-żmien għal kien xettiku ħafna dwar kwalunkwe skema tal-ex post għaliex huwa ħaseb li eh, l-flus qatt ser jiġu eh, infadla. Iżda wkoll ma kienx jaqbel ma eksante ma l-iskemi tal eksante x'qabel qabel jgħid li l-flus laqas minn hemm mhux se jiġu għal daqstant jekk taqraw il- diskussjoni tiegħu fil-plenarja waħda interessanti ħafna jiena provajt nagħmel bilanċ ta' dan u provajt ngħid li forsi tista' tanalizza ftit il-capital base medju jekk ikollok eh, sistema kapitalizzata tal-banek olja ħafna forsi tista' tagħmel iktar funding tal-exposed iktar mill-li kieku jkollok waħda li miex daqshekk ikkapitalizzata għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-fatturi ta' riskju tiegħek se jkunu differenti. Jiena mħasba dwar il-fondi u kif jistgħu jiġu ntużati il-fondi, jiena toġobni l-idea li jistgħu jiġu ntużati għal kontinuità tas-servizzi għal pubbliku. Ġifieri l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija li flus in-nies ikollhom flus aċċess għal flus tagħhom. Għal daqstant jiena lista li jkun hemm arranġamenti għal trasferimenti u kontinuità għall aċċess. Jiena nkwetata ftit għal dwar l-użu ħafna użu tal-fondi ta' riżoluzzjoni ħafna iktar milli fis-sens tal-żamma tal-kontinuità li kunem użu ta' banik differenti, f'ħafna pajjiżi differenti, nista' tħassibni xi ftit mill eh, punt di vista tal-konsumaturi jiena insama għat nanalizza l-annes u provajt nibda l-affarijiet uh, u provajt nasal konklużjoni mm, li kwistjonijiet bħal scores, subscores, indikaturi, ratios, etc. għandhom bżon jiġu analizzati u naħseb li hemm xi tip uh, uh, ta' xaġa kontrina li ma tistax temenda l-annes Naħseb li jrid ikun hemm standards eh, tekniċi u atti delegati biex nkun nistgħu nifhmu eżattament kif se jasu fil-kunsell. Jiena xtaqt inħalli l-qafas kif inhu biex bekk ikun hemm eh, iktar standards tekniċi. Għandi problema b'profitabilità dan huwa indikatur ta' riskju. Iva, jekk inti per eżempju jkollok negozju bi profittoli, inti għandek inqas riskju, iżda forsi dan jista' wassal għal eh, fatt li tista' tikseb iktar profit f'ċertu waqsma jisu il- eh, tip tal-incentive model dan u laqas ma jidħol fil model tal-mutuals li ma ndux uh, il-maximizing profitability bħala raġuni għal-eżistenza u għal-daqstant. Dak li provajt namel bħala kompromess u għalli neħi il-qafas uh, fil-gwart ta' risk indicators u u koll neħejn aktar profitabilità biex bekk nkun nistgħu nerġgħu ndaħluh mill-ġdid permezz salati delegati. Dan kien din kienet il-loġika ta' tal taħsib tiegħi. Hekk provajt nagħmel, ma nafx hekk is-sistema però ippermettix li din tiġi espressa kif suppost. Din forsi mhijiex l-aħjar soluzzjoni jista' jkun li konna ngħidu li xi ċertu aspetti ta' profitabilità jiddependu fuq il-modell ta' negozju, il-business model, iżda jina xtaqt najt li għandi din il-problema partikolari bi rigward tal-profitabilità minħabba li hija eh, u inċentiv mhux daqsan tajjeb. Jina provajt nibdel il-fatturi l-oħrajn u koll iżda taħjar inħalli din fidejn oħrajn. Ma naħsibx li eh, għandi għalfejn noqgħod nidħol f'dan id-dettall u f'dawn l-irqaqat. Tajjeb. Lesta qed tilkom dak li xtaqt najt għandi emendi oħrajn iżda naħseb li jinftemu sewa u nista' nadil kelma lil Arlina kjoġbok. Grazzi naħan nipprova nżomm fil-qosor fuq tliet punti li xtaqt inqajjem ma l għanet nixtieq nifraħ lir rapporter ta' dan ir-rapport daqshekk sot u ċar. Jiena nixtieq nitkellem dwar il-moniti naħseb illi il-proposta tal-Kummissjoni f'artiklu 5 li tħallas li konsumatur fil-munita li saret il-kon nasab li dana. Huwa bazzikament mod kif il-konsumatur mux neċessarjament jaqbillu għalek jizu naħsbu daqxejn jekk għandix timbidel il-proposta ta' kommissjoni f'dan il-rigward, jekk hemm raġunijiet ta' fejn għandna nżomm l-proposta ta' kommissjoni għandha ġustifikata. Għax jekk le, aħna jdu naċċertaw li l-konsumatur ma' ma jitlifx il-flus minħabba kambju tal-monita. Mbagħad bħalma qalu il-President u Sinjura Ford dwar it-temporary high balances għandna kwistjoni ta' probate hawnhekk li hija xi ħaġa li għandha tiġi inkluża. Però l-istess emendi li naqsu ċoħe il-periodu ta' 12 xar għal high balances temporanji ma stax nara għalfejn għanna ndajfu jew innaqsu l-protezzjoni dan qasam forsi hemm raġuni ġustifikata ma kif fl-emendi bħalissa mhijiex ġustifikata mbagħad kif qal Sur Bowles ta' shadow tal-EPP naħseb li iva jridu naraw xinu ma l-emendi illi qegħdin resqu il-komitati speċjalment imko emendi 36 artiklu 14 naħseb fil-każ ta' merger ta' istituzzjoni ta' kreditu jew inkella bidla fil-governanza konsumatur mandux jitlef l interessi u jkun hemm sanzjonijiet għalek nittama illi jittieħdu konsiderazzjoni l-aspetti tal konsumatura hawnhekk li huma importanti sabiex xuf l-iskema ta' garanzija tad depożitu. Grazzi ħafna issa ħanaddi il-President l arlin u kol ħat meċċiqi u il-kullim il-limis u għan. Grazzi ħafna. Jina u kol xtaqt nifraħ l rapporter għamma bieċa xor verament tajba dwar il-sistema ta' garanzija ta' depoziti li għam importanti ħafna anke mill ta' kompetittività. Ittu kolna kollox f'bilanċ, specialment per eżempju il-kwistjoni ta' garanzija ta' depoziti ċertu stati membri rridu jaċċertaw illi il- ħruġ ta' depositi ta' dawn il-pajjiżi. U anki minnaħal oħra mbagħad nibbilanċjaw da kollu mal-protezzjoni tal-konsumatur ġifdin hija kwistjoni fundamentali u dana bla dubju iwasal ċiklikalità. Nasab dinja tkun sistema li għandha karattru preventiv u din hija ħaġa fl-opinjoni tiegħi bażika li xija il-prevenzjoni tiswina ħafna inqas flus milli jekk irridu noqdu nħalsu u namlu tajjeb għad depositi. l-emendi tiegħi ġew ippreżentati bil għan illi il nofri ċertu elementi sabiex il-rapport li kull jista' jaħħaq kompromess fuqhom u xtaqt nisħaq li dinja sistema Ewropea però mhix biss kwistjoni mhix kwistjoni biss ta' depożiti nazzjonali ma' kwistjoni Ewropea u dina teffetwa l-entitajiet kollha li għandhom id depositi għaliex l-entitajiet kollha jridu jieħdu sem f'din is-sistema ta' garanziji. U anki il-Bank Ċentrali Ewropew għandu għandu rwol ta' koordinament, ta' koordinazzjoni bejn l-istati u Il-qoddim konna u koll il-possibilta ta' riforma fejn nħarsu l il-kwistjoni li konna, il-possibilta li konna font Ewropew u jindarazzaw u koll il-riski ta' karattru nazjonali dan u appunti li għadna ma' solvejniex imma li jgħat fi rapport b'mod li naraħ pozittiv ħafna, forsi nistaw nimxu aktar qoddim anke fuq dan il-punt. Grazzi ħafna, issa issu nitras. Grazzi President, jina ħan prova in... nitkellem bis fuq dawk il-punti li għadhom ma semmewx, jina nixtieq ninaqat ma dawk illi dokumenti pozittivi dwar ix-xogħol illi għamel ir-rapporter. Fuq il-punti diskussi hawnhekk jiena Ma nafx jekk dina l-iskadenti ta' ħames tim 7 tim miex bizzejiet, idu niftakru li ċertu każijiet għandna 3 tim biex tgħaddi trasferiment bankarju bej pajjiż ieħor u għalhekk forsi tagħmel eh, tkun idea tajba ma mhux ma taħdimx fil-prattika. M'għandniex ninsew sitwazzjonijiet fejn ikun hemm persuna li tiddeċidi kemm ħaddum jisir trasferiment mingħajr ebda garanziji ma jingħataw għad-dritti ta' konsumaturi. Tukonna skadenza fissa li tiġi speċifikata però trid tkun ukoll daqsxejn flessibbli. Rapporter jissuġġerixxi li jkun hemm bħal kappara depożitu. Imma hemm żewġ punti importanti, l-istabilità u l-affidabilità tas-sistema li torbot ma l-affidabilta bejn is-sistemi differenzi. Aħna għadin nitkellmu hawnhekk dwar kemm nafdaw l-istituzzjonijiet. Fuq id-dokument proposta għandna soluzzjoni, ċe l-istituzzjoni dwar il-kus meta jfalli jfallu l-banek. Jiena ma nafx din is-sitwazzjoni fejn ikollok istituzzjoni li tħallas għal oħra jew tagħmel tajjeb għandix tkun ibbażata fuq il-garanziji ta' dan it-tip. ħagġara li mannix fid dokument Iċ-ċentri mandiċ jikkompetu bejnietom. Aħna naħseb li din introduċu mekkanizmu illi ninformaw minn qabel btal illi l-bank ma nkunx jista' jiżgiċċa mill-obligi. Irrid ikun hemm mill-inqas pereżempju perjodu ta' sitt xhur qabel ma tista' tinbida l-istituzzjoni ta' il-garanzija tal-pagamenti. Forse nistgħu naqsu wkoll il-perjodu ta' żmien kien ħafna proposti dwar kif nistaw nigarantix kif nistaw niblu l-ammont garantit. Naħseb il-ħames u għat twil wis huwa wis fuqet mill-emendi. Naħseb li nistgħu naqsu ħadd tliet snin, għal sena mflok tliet snin. Thank you. Um, I'm going to give the floor back to our rapporteur, um, but would I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 u l-emendi l-oħra għedna ħafna fuqhom naħseb il-qegħdin fitriq lejn soluzzjonijiet komuni. Nishtiq fil-fat nitkellem bis fuq tlet punti illi ħarġu mid-diskussjoni. Dal-aħħar punt tas-sur nitras fil-fat. jekk inti trid tafza li tħadd ċaqlaq id-depożiti tiegħek minn sitt xhur qabel. Hawnhekk ħajkonna diskussjoni interessanti. Ovvjament għandna bżonn ta' ċertu ċertezza u nippjanaw għal dawn l-iskemi ta' garanziji għax ma rridux li qabel ma jkollok bank illi ħajfa li kulħadd joħroġ flus u joħodhom x'imkien ieħor. Imbagħad oħra fuq il-minuta fuq il-munita illi ħajirċivi fiha il-konsumaturi dawn id-depożiti għandna biss l-euro bħalissa u l-muniti tal-Istati Membri. Imbagħad dwar il-ħames ġranet ta' ħidma dan il-perjodu jista' jkun hemm diffikultajiet bil-proċessar tad dejta ta' dawn ir-rekwiżiti għal pagamenti tad-depożiti f'dawn il-ħames tiem. Meta ħaduħed diskutu dwar l essenzjoni daw l-iskemi ta' garanzija ta' depoziti biex ikollna eh, skema Ewropea. Sa fejn nistgħu naslu? Jekk għandu xikolna font Ewropew, jekk għandu xikolna kif għat taħseb il-Signora Sanchez Presejro, ikolna regolament li ikopri s-sistemi nazjonali jkun koordinatu jkun forsi soġġett għal livell partikolari ta' koordinament. Donna punti ġiġu diskussi. Jina nirringrazzja kollegi għal kontribuzzjoni tagħhom, speċjalment għall appoġġ ġenerali tagħhom għal rapport. votaw fid-9 ta' Mejju. Umbat din ħataddi għal-plenarja tal-Ulju. Malaj, malaj, rapport li jmiss fuq skemi ta' garanziji ta' l-assikurazzjoni abbozz ta' rapport 77 emenda u il-rapporter huwa is-sur Skene. Jiena ħanżon fil-qosor. Nirringrazzja lil kulħadd kif dejjem namlu f'dawn iċ-ċirkostanzi tal-li u l-emendi u nirringrazzja b'mod partikolari Shadows fortunat is-sur Kasmux hawnhekk imma Jean Paul ħajtkellem fis-smu. Jiena tkellimt ma' xadoż rappresentanti tagħhom il-bieraħ, u għalhekk hemm ħafna raġuni fejn hemm li nistgħu u kompromess malajr fuq punti kritiċi. U jekk mhux diġant qal, ħafna mill emendi indipendenti jagħtu pariri tajba ħafna. Għalhekk naħseb li jekk irrexin nsibu bażi ta' ftehim bejnietna naħseb jista' nħorġu b'rapport tajjeb ħafna li jkun bażi tajba fuq ix negozja mal-Kummissjoni dwar il-White Paper. Dan hija biss rapport ta' inizjattiva propja imma l-Kummissjoni ħad tkun qiegħda tismana. Għaw punt importanti ħafna f'dan ir-rapport għanna punti bħal l-exante versus l exposed kif smajna fid diskussjoni ta' qabel, il-definizjoni ta' persuna fizika f'dan il-kas dinija xi ħaġa illi kulma minna missejnija biss semmejnija l-ambitu dwar ħajja u mhux ħajja ta' sigurazzjoni, u xiġri fil-kas ta' runoff kumpanija ta' assigurazzjoni bħal għal kontrarju tal-banek ma tfallix tmur insolventi. U meta kumpanija tal-assigurazzjoni tkun fir il-spes ta' amministrazzjoni għaw ħafna. Ħaf fil-fatt kif fatt l-assigurazzjoniet ma jfallux għal kollox in-nies jitħallsu. Mhix xi ħaġa li ovvjament għandhom għandhom għandhom assolutament ġifiri jaħsbu li ħajib għal kas pero sissa kienu sta suċċess ħafna daw il-kumpaniji, ma jfissirx li jissa jistaw eh, joqdu bidejhom fuq zaqhom qishom il-sitwazzjoni miex ħadd inbidel qatt. Naħseb il prinċipju tal-home house tawna huwa wieħed ewlieni. Hekk kif għandna issa Solvency 2 illi hija skema ta' garanzija ta' assigurazzjoni enormi fi nfissa, aħna dirġejna l-approċċ tagħna b'tali mod li nassiguraw li jkun hemm kapital biżejjed u anke daqsxejn żejjed. Insistejna wkoll il kolleġi jagħmlu xogħolhom f'dak li għandu x'jaqsam l attività transkonfinali għalhekk nittama li dan il-prinċipju tal-home host fejn is-supervizur fil li għandu il-grupp fideħ ikun jista' jagħti parir l host supervisors li fl-opinjoni tiegħi fundamentali biex naraw jekk ikun hemm xi riski li jistgħu jsaħħu f'dawn is-sitwazzjonijiet. Din hija kwestjoni ta' protezzjoni ta' konsumaturi rridu nkunu iffukati mija fil-mija illi fl-aħħar mill-aħħar il-konsumaturi kollhom biċċa karta li tingħata lilhom bħala dokument legalment vinkolanti li jkun minn għandu l-assikurazzjoni. U għonek invarjaw minn aspetti oħra ta' servizzi finanzjari dan huwa kontrat legali, vin legalment vinkolanti. U għalek, per eżempju, fej għandek fil-Renjonit la kuti bil-lajf fil-Parlament Ewropew, ra tant nis jiġu għawnek u jilmentaw fuq il fallimenta ta' dan il-Parlament għanna u koll proċess legali fil-Renjonit illi spiċċa bombudsman illi ħa deċiżjoni favur daw kollha li ġew qudiemna li fil-fatt huma kellhom raġun u l-gvern li kien qed jieħu sem is-sistema ta' supervizjoni kellu jieħu passi. Għalhekk qed indirizzaw pakkett leġislattiv sħiħ u mhux lati żgħar minnu. L-industrija tinteressa ħafna minn dan kollu mank l-konsumatur u għalhekk irid ikollna bilanċ U mux nabżal l-istess konklużjonijiet illi sibna fuq sma oħrajn oħrajn illi mhux neċessarjament ħajkunu qegħdin iħarsu l konsumaturi. Dawk minnhom dawk minnkom li ressaqtu il l-emendi fil-qasam ta' life jew non-life jiena nirringrazzjakom ma fl-aħħar ħar il-konsumaturi involuti fin non-life mhumiex biss jassiguraw il-karozzi tagħhom imma anke forsi il-djar tagħhom biljetti tal-ajru x'nu. U aħna bħala konsumaturi nemnu li dan għandhom jaqgħu waqt l-ambutu jekk għan itkellmu dwar proporzjonalità l-ammont tar-riskju iva nifhem dik il-perspettiva u jiena fost oħrajn li resqu l-emendin lesti li nikkonsidra il-proporzjonalità tar-riskju imma jaman nibżawx nindirizzaw l-ambitu kollu kemmu ta' din il-proposta. Għanni għafawne, Signor President. Sawa mela ħanaddi għax-shadows unbat ħanaddi għall-lista ta' dawk li jixtiequ jiddiskutu. L-ewwel għalli ipp is-Sur Gossess. Grazzi. Tmajt bat għat jiskuża ruħu sala per parta jiskuża ħta li mhux qiegħed hawnhekk, però għalli biex nitkellem fismu. U jixtieq jirringrazzjaw jgħid proset li rapporter. U japprezza differenza li għat bejn modelli ta' assigurazzjoni. Għanna bżon ta' miżuri li jirriflettu differenzi bejn il-modelli ta' assigurazzjoni, ma meta jiġu biex jitħallsu l-applikazzjonijiet. Kien hemm punti ta' dettalji li kienu għadhom pjuttost vagi taħt Solvency 2 u hawnhekk qed nindirezzawhom pereżempju l-eskużjoni ta' intermedjari fil-sikurazzjoni u s-sistemi ta' garanzija dan anke għadin fil-white paper ta' kommissjoni, iġifiri meta nħarsu lejn l-insolvency ta' operazzjoni ta' assigurazzjoni importanti illi insomma f'maħna l-mandat l-ambitu. Idun idun konsiderazzjoni u koll il- Kondizjoni tekniċi ta' dinja ta' assigurazzjoni kultantu u iktar diffiċli li wieħed iħallas għad-danni minn jitħasa dan minn kumpani ta' sigurazzjoni minn minn banek. Ma jistax ikollok inti periodu ta' żmien strett u limitat ħafna mbagħad għandna l-kwistjoni tal-persuni fiżiċi dan għandhom rabta diretta mal-insolvenza, e, diretturi, l-eżekuttivi il-managers għand bżon da aktar diskussjoni dwar dan kif għalli rapporter differenza bejn assigurazzjoni tal-ħajja u mhux għal-ħajja. Modelli differenti ta' dawn il-polis assigurazzjoni fil-fatt u dan id jiddu konsiderazzjoni u ħarsu kollejn ir-riski differenti relatati ma' kull modell. Il-skema għal garanzija ta' assigurazzjoni tkun bħala l-aħħar possibilità u tkun importanti wkoll illi nibdew b'assigurazzjoni li għandha effetti transkonfinali bħal pereżempju l-assigurazzjoni fuq il-karozza. Dan huwa punti li xtaqt nagħmel u l-aħħar żewġ punti kienu kumenti tiegħi personali. Grazzi lilek, issa Nassur Schmidt fis-sem l-Alde. Grazzi, Signor President. Jien għandu kull rispett għal Peter u ħidma tiegħu jaff l-affarijiet kif innuma ma forsi jista' jkollna xorta diskussjoni tajba. Ovvjament din għati rigwardja protezzjoni ta' konsumatur, imma kif għandna hawnhekk. U kif għal Peter u Surgaw sessa u sistemi differenti fl-Ewropa mhux il-part pajjiżi Ewropej kollha Uma koperti minn skemi ta' assigurazzjoni għanna xie 20 minn 27 fil-fatt. Għalhekk id nżommu f-maħna daw. Inti għat l-industrija interessata, Iva. U jina, l-industrija f-pajzi kontatjadna għandhom xi dubji xi mistoqsijiet. Jekk forsi aħna xqadin namlu wis hawnhekk. Jiena naqbel ma' regoli armonizzata mal-Ewropa kollha fil-fatt, imma naħseb li rridu nżommu f'maħna dawn il-punti u ma qegħdin jgħidu kif qed tgħid inti illi il-mandat ta' qabel Solvency 2 tiġa qiegħed hemmhekk u għandu jiġi implementat issa. Umbat semmejt ukoll runoff dina mhix l-istess bħala għall-assigurazzjoni bħalma hija l-banek nafuha dil-ħaġa. Għalhekk irdu niddirizzaw dawn it-ħassib u noħolqu sistema li tista' tkun ta' benefiċċju għal konsumaturi. Imma tkun ta' benefiċċju kollha l-industrija u jina qed ta' ħafna drabi dil-ħaġa f'dan il-kumitat kien hemm kritika imma ovvjament dejjem dema jiġi. Ma nix namlu regolamenti u sistemi differenti illi kolaw issu mill-li jaħdem tajjeb fl-Ewropa. Għanna nżommu f'moħna u koll eh, l-spejjes. Għax kif nafu l-spejjes għall-industrija fl-axar mill-axar ħajkun il-konsumatur li jrid jirrifom, ġifiri ma jeżistix affarijiet ehm, li jiġu bxejn laqas għal-politikanti. għalhekk idu noqogħdu attenti. U jien għandi xi emendi anke dwar l-ambitu tad-direttiva. Unti kont għedajt l-assigurazzjoni ta' ħajja li ta' spomita ta' sikura il-dar, jek ma' mux għakrit najt, jek kumpanija tfalli u ma' vera ftit il-kumpanija ta' assigurazzjoni illi ifallu, dina semmita il-kommissjoni. Inti tista' tmur għand kumpanija oħra mill-lum imma jekk kif għal sur Clint eh, tinħaraqlek darek għak kif din il-kumpanija qiegħda tfalli hemmhekk imbagħad għandek problema. Kanna l-istess diskussjoni wkoll għall-assigurazzjoni fuq il-karozzi. Jiena nixtieq li għal nqassu għanna argumenti sodi għalfejn għandna nidħlu f'dan l-affarijiet u forsi argumenti naqraħjar minn dawk li tajt jien. Imbagħad għandna wkoll il-prinċipju tal-finanzi. Fil-skema tal-kompens tal-investituri kellna wkoll din id-diskussjoni u jiena U kellna wkoll din id-diskussjoni dwar l-ex-ante u l-ex-post. Naħseb li aħna nfukaw fuq l-aqwa sistema, però naqbel illi iva għandna bżonn tal-fondi Għanna bżon ta' prinċipi sodi ta' finanzjament. Imma ma' nix nibbazzaw il-sistema tagħna fuq l-ar l-ar possibiltajiet li jistaw jinqala għax din anke la tiswa ħafna flus. Dak li qed jgħid il-kumitat huwa importanti ħafna u importanti ħafna kol dak li qed jgħid tgħid il-kummissjoni għal daw il-mistoqsijiet li għajilna. Nasab me ħafna punti li tqajmu fl-Ewropa kollha jirrigwardja dawn il-proposti. Nasab dak kollox minn ħatijaj. Aħna għanna xie emendi, jiena l-istaqċertu emendi u koll. U inti Weġibt il-mistoqsijiet tiegħi diskussjoni bilaterali, però naħseb illi ħanibqaw diskussjoni miftuħa anke ma' shadows l-oħrajn. Jiena minn qed nara li ħajkun hawn problema biex nilħu konsensus fuq dan ir-rapport. Grazzi. Sir Giggles. Grazzi, hemm xi punti li naxtaqt insemmi. Jek kumpanija ta' assikurazzjoni tfalli, Ntan xemel sens li għalli jek aħna jkollna skema ta' kumpens għandu jkun hemm parti minn dan it-telf li għandu ibet il-konsumatur. Nifhem l-argumenti tal tal-hazards imma Inti, meta tidħol f'kuntratt mal-assigurazzjoni ma tistax tkun taf jekk din il-kumpanija se tfalli jew la fi żmien 20 sena impossibbli għalhekk huwa inġust ħafna illi il konsumaturi kollu ibati parti mit-telf. Nifem li fl-ħar mill-ħar huwa konsumaturi li qed iħallas għal daw is-sistemi, imma għall-inqas il-responsabilità tkun qed tinqasam b'mod eku Għax u għalhekk jiena pjuttost xettiku dwar l-emendi li tres u rapport tiegħek Peter li jissuġġeri xilu dan isir. Ħadduħla li hija l-qalbi ħafna hija din il-mekkaniżmu tal- fondi eksposti u ex Grazzi ħafna li kull minnu disposti li konna diskussjoni miftuħa fuq dan għanna kena kol diskussjoni bilaterali dwar dan Peter, pero Nasab li hemm argumenti soda fejn aħna għażilna eh, skema ex-ante għal skema ta' depoziti fil-banek u għamna l-istess ħaġa fil-rapportijak fuq il-skemi ta' kompensa l-investituri. Ovvjament, aħna rridu nirregolaw l-assikurazzjoni, Solvency 2 hija bażikament qed tevita li din il-problema għad tinqala. Imma s-supervizuri jekk tkellimhom ħajajdulna Aħna m'għandniex ir-riżorsi li nevalwaw b'mod effettiv il-modelli ta' riskju komplessi tal-assigurazzjonijiet. U kol dan meta nara ħiliet tal-nies li jaħdmu fil-assigurazzjoni nqabbilhom mal-supervizuri onestament jiena ma nħossniġ daqshekk komdu, aħna qegħdin nitkellmu dwar mal-istess nies fuq kollox. u l-regolament u supervizjoni għatmu maħal ħajkunu tajbin bizzej biex jevitaw kazijiet li rridu insolvu, allura jek daw il-kazi ħajb, u jek jidu naraw xini jgħalik taħġa ġustek sante jew ekspos nasab li ċara ħafna. Jekk wieħed ħajħu approċek sante anki l-assigurazzjoni ikolla tagħti kontribut. It-tieni argument huwa li jekk inti għandek fatturi esterni li jpoġġu l-kumpanija ta' assigurazzjoni f'diffikultajiet. Għana immaġinaw li l-ekonomiji gbar fiż-żona euro jkollhom problemi bil-bonds. Dan ħa jolqot ħażin il-kumpanija ta' assigurazzjoni anke jekk tkun qiegħda ġestita tajba. Jekk l-kumpanija ta' assigurazzjonijiet kollom il-problemi, kontribut ex post ħajkun proċikliku ħaj jolqot ħażin dawk il-kumpaniji li tiġa intlaqtu u huma dajfa. Għalhekk l-argument huwa favur skema ex ante ma nafx għalfejn mandu m'għandux japplika hawnhekk ukoll kien argument sot ukoll u b'saħħtu fil-qasam bankarju kellna diskussjoni hawnhekk fil-kumitat u ma narax għalfejn għall-assigurazzjoni għandu jkun differenti. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel għandu x'taqsam ma' dan il-home host principle. Issa, dinna tkun ċara, f'suq komuni u jekk kon iktar kontrati transkonfinali fil-futur u din hija ħaġa li nishtuqwa għal konsumaturi kollu aktar għażla, aħna allura rridu kollna standard simili mal-Ewropa kollha. Jekk aħna rridu minħabba argumenti ta' sussidjarjetà li inti ressaqt mod għaw ħafna fir-rapport tiegħek, Peter, ngħidu li rridu kollna livelli baxxi ħafna ta' standards komuni ma tistax imbagħad fl-istess nifs tajt li rridu kollok host state principle, jew ħajkollok livelli għala ta' regolament ta' regolatorju jew inkella ikollok standards baxxi u ikollok supervizjoni u u il-home principle. Jena, favur, approċ ta' standards komuni, ovvjament fuq livell nazzjonali li standards jukser jkunu iktar għolin, imma jrid ikun hemm livelli komuni fuq livell Ewropew. U imbagħad jista' jkollna diskussjoni fuq il-host principle imma li naqdu il-home principle ma standards baxxi hemmhekk li għandi problema. U bħala l-aħħar komment tiegħi ħamma daqxek ta' fuq il-retorika, laħsab iva, il-sugrazzjonizmu mhux bħal banek, imma fil kriżi għamlu żbalji simili. Ħafna konsumaturi u klijenti tal-assigurazzjoni ħajkollhom pensjonijiet aktar baxxi għaliex saru investimenti illi ma rendewx daqskemm kien mistenni. U l-profili għalhekk ukoll ġew elaborati b'mod ħażin u dinja hija ħaġa li ħan diskutu aktar din fil-kuntest tal-kriżi tal-ewro. Ħafna assigurazzjonijiet għamlu qrieħ mill-operazzjoni ta' salvataġġ tal-banek. U għalhekk ma stax ngħidu li il- qasam tal-assikurazzjoni ma ntlaqax mill-kriżi. U li l izbali dana fil-fatt Tiġa tkellimna dwar dan, Peter, naħseb li naxxina nsibu xi ħaġa li tkun ġusta wkoll għal qasam tal-assigurazzjoni ma mhux illi qegħdin nagħmlu nilabu għata birruħna il qatt ma saru żbalji minnhom fil-kriżi. Grazzi ħafna Sinjalu Link. Oui, Madame la Présidente, euh, moi je voudrais revenir. Euh... Grazie, Signora President. Nishti uh, nitkellem dwar l-emendi Eh, li huma eh, hemm minnhom huma Rimano Lervari Karas ukoll li wa shadow rapporter. Eh, Mista nidħol fid-dettall. Naħseb irridu nillimitaw l-ambitu tal-dawn l-iskemi tal-garanziji tal-assikurazzjoni għal persuni naturali għandu jkun hemm ukoll uh, ceiling tal kumpensa danni Naf li mhux kulħadd jaqbel ma' dan. Imma inħoss illi għanna nqisu eh, life insurance bħala investiment finanzjarju bħal kwalinkwa investiment finanzjarju ieħor dik is-sitwazzjoni f'ħafna stati membri u għalhekk irid ikun hemm eh, ceiling pereżempju ta' 10,000 euro illi eh, jina jidir li li jkun raġonevoli. Jekk ma jkunx hemm dan il- Eh, ceiling ħajkun hemm effett sistemiku. Jiġifieri li rapporter nixtieq li jqis dan il-komment li naħseb li huwa sinifikanti. Grazzi. Sir Clint. Grazzi ħafna. Fil-qasar. L-għennet. Naħseb illi dan il-rapport et uh, eh, jimla nuqqas eh, illi kien jeżisti. Tnax eh, il-tip ta' assikurazzjoni fil-27 stat membru u għalek għanna bżon li konna armonizzazzjoni. Ma naqbilx ma dak illi għal Peter dwar l-fonti ex-ante bħala xaħara addizzjonali. Jiena nipreferi fondi ex-ante. U minix daqsek da ottimist eh, dwar eh, l-industrija tal-assikurazzjoni kif huwa Oli Schmidt kelli eh, esperienza ma tanċi sabiħa hawnhekk ġejt misru fil-Belġu fil-fat ma sara li xej eh, imma il-bib kisser kompletament. Eh, da, jiena kelli bżon nibdel il-bib li ma jiswix eseġerat imma l-assikurazzjoni għal tilħaniħu biss nofs il-spejjeż tal-bib dak biss kien il-kumpens tiegħi u din hija relevanti għax il-mod ta' kif wieħed jista' jagħmel il-claims eh, fil-assikurazzjoni eh, hija importanti. Iridu naħsbu dwar l-interessi tal-konsumatur. Il-Peter kellu raġuni li jgħid li ma tantx fallu daw. Eh, eh, fil-fatt kanna l-istess esperjenza anka fil-Ġermanja. Għal l-equitable life, per eżempju, kunu tiħdu xie deċizjonijiet minnaħa tal-gvern tijak. Imma hemm kustjonijiet fejn il-konsumaturi qatt ma jihdu il-flusom. Mela, jiena kont qed ngħid illi rridu irrid ikollna xi armonizzazzjoni u ma jistax ikun li kullħat jagħmel li jrid. Għax dan minn ma joħloqx eh, il-level playing field li għandna bżonn u distinzjoni bejn life u il-non life saret kemm il-darba unek u hija ovvja u ma nasibx hemm bżonn noqogħdu e, e, nispjegawha. Issa dwar il-host to home eh, supervisor. supervisur L-equity build fil-verita, dik kienet il-problema, fil-fat, il-supervisor fil-Renju u fil-Ġermania ma kooperawx ma xulxin, għalek ma nistawx nassumu li din aħna sibna soluzzjoni għalija u din nasbu sowu birraqa dwara. Mela, għal-rapporter nerġaw biex jgħamme xi kommenti fil-qosor. Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti ta' li kienu utli et nara illi għal kema u ftejim u għaw dibattitu skużawni naħseb illi nistaw nil-ħu ftejim eh, forsi mux eh, fuq eh, b'mod immedjat mela dan huwa rapport fuq inizjattiva propja. Pro imma bazat fuq eh, dak li qed proponi il-Kommissjoni mingħajr ma tatna ċans kommentaw. hija jiena naqbel illi il-saħħa tal-approċċ tagħna eh, hija xi ħaġa li nispera li ċittadini ħajsimgħuha l-ewwel dwar Jean Paul. U għatmar eh, palissa żgur li qed jgħat fuq il-telefon żgur biex ikun f'kuntatt magħna il l-elementi tal-transkonfinalità hija importanti hemm ukoll assikurazzjoni tal-saħħa tal-karozzi u assikurazzjoni oħra fejn hemm dan il movement ħieles tal-ħaddiema naraw illi l-assikurazzjoni ħajkollha rwol importanti ħafna biex tassikura il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Jiġifieri ikollna xi ħaġa illi tqis dawn il-prospetti ta' garanziji illi ikunu daħlu għalihom suppost fil-kuntratti issa dwar il-persuni naturali dan din reġet għamed il-kustjoni oli il-differenza bej life u non-life inti għettejt li trid eh, raġuni konkreti għalfejn għandek daħala fl-ambitu u naħseb din xaġa li dun diskutuwa ma nasibx illi aħna qed inkunu ħankunu stupidi, imma ikun zbal jekk aħna nħallu barra mill-ambitu innon non life, eja ħanaraw e, naqra kif se jiġu trattati daw nafu li hemm il-modelli differenti ta' kif eh, jinħadem ir riskju fuqhom. E, eja nkunu intelligenti flok neskluduhom u naħseb hemmhekk nistgħu nilħu kompromess li kollu fih ukoll element ta' proporzjonalità però minix se noqot mm, nidħol eh, eh, fuq dettalji li sadwar ma ħan diskutu aktar u dim mela eh, dwar il-xkil fil su ovvjament Aħna ma rridux eh, illi noħolqu xkiel eh, iktar eh, ma jinxraw dawn it-tip ta' palots barra mill-fat ta' riskju ta' jinaf per eżempju ma jkollux assikurazzjoni u tinħaraq lek id-dar ovvjament jew tinħaraq id-dar tal-ġirien tiegħek u jaffettwa lilek rridu nkunu konxi dwar dan imma eja ma raqdux nibżaw nħarsu il-konsumatur. Dik importanti ħafna rridu konna bilanċ proporzjonat u eh, l kumpani bati ikollhom jagħmlu dak li għandhom jagħmlu. Sven il-home host dinja kwistjoni importanti imma kif għal eh, kienem fil-fat problema f'din. Il-Renju Unit kienet fil-fat dakinar il-home u l-host u il-polot inxtraw fil-Germania b'mod mux regolat u eh, l-kustjoni li kienem marbuta ma dak tal-equity bil-life ġit eh, trattata f'solvency 2 Kiku kienet eżisti dak iż-żmien, kiku dik il kustjoni kienet tkun trattata ħafna aħjar, x'kienem qabel ma kienx eh, tajjeb imma minħabba equitable life eh, dawn l-affarijiet ġew trattati sa għanna il-colleges, għanna SIOPS, għanna eh, affarijiet oħra rridu nħarsu lejhom biex ma noqgħodux nerġa' nivintaw mill-ġdid affarijiet li tiġa għandna. Eħa eh, naraw, eh, xem qabel ma niftħu diskussjoni dwar addizzjonijiet. Irridu nħarsu lejn il-level 1 paper illi ġiġa diskutejna u bilna fuqa, forsi nistaw nirrefedu ma mux neċessarjament nżidu affarijiet oħra. Eh, ma naħsibx li kien hawn xi ħadd li xi darba għamel xi standards baxxi, eh, probabbli inti tgħid minimum standards, standards minimi. Eh, fid-dibattitu rridu nikkonsidraw jekk inħallux li jkun hemm dawn l-iskemi ta' protezzjonijiet li jkomplu jikbru kif qegħdin bħalissa u rridu nikkonsidraw jekk u ser namlu armonizzazzjoni massima u jekk namlu jekk rridu naraw x'inhu l-impatt ta' da. Per eżempju, eh, fil-swi eh, u fil-banking il- il-fondi huma ħafna drabi marbuta mal-kontanti imma fil-assikurazzjoni mhijiex eh, l-istess ħaġa. Ah, jiena nixirkom tirriflettu fuq dan għax dak li intom t eh, eh, tipproponu jista' jkun tiġa eżistenti fil-dak li hemm fil-protezzjoni attuali. dwar il-caps u ceilings int formidabli jgħid l-onorevoli l-onorevoli Luling. Tħares xlejja qed jgħidilha. Naħseb jiena rridu nirriflettu fuq approċċ olistiku kif għamilna f'affarijiet oħra, f'rapporti oħra biex ikollna sfida eh, tajba għal dak li qed tipproponi l-Kummissjoni dwar l-Exante u l exposed hawnhekk. Eh, eh, nitlobkom tirreflettu jiena tiġobni l-Exante fejn hemm tiġà negozju tal-finanzi u fejn hemm teddida għat-taxpayer u jekk biża illi eh, titlaq l-industrija u jibqa' biss id-dejn. Mek naraw li l-egzante jkun unika mod li jista' jkun hemm progress. Irridu nkunu intelligenti biex ma naddux l-ispejjeż kollha kull darba dejjem lill konsumatur Jekk nkunu intelligenti żgur il l-kompromess illi hemm bżonn. Thank you. Well, I think we had a, a, a very good uh, in-depth debate on that. Kenna dibattitu fil-fond uh, dwar dan ħan votaw fl-24 ta' Mejju u jekk jista' jkun eh, din indaħluha fit-tieni eh, plenarja ta' Ġunju kelli talba u koll biex namlu uh, xie kommenti dwar il-deposit guarantee schemes. Tiġa kellimt l-Onorevoli uh, Simon dwar dan, imma tista tagħmel komment fil-qosor għax qegħdin lura. Speċjalment meta katfaħar ix-xogħol tal-Kumitat, uh, il-Kummissjoni mela. Grazzi ħafna ti permettili ħan kommenta fuq iż-żewġ kustjonijiet. Eh, dwar l-assikarazzjoni nixtieq nirringrazzjakom tal-kummenti tagħkom u apprezzajt dawk l-intqal eh, dwar il-ruol tal-assikurazzjoni biex ikun hemm moviment ħieles aħjar ta' ċittadini u din titol fil-filosofija tagħna l-ispirtu tal-white paper kienet din fil-fatt eh, intom eh, wara kollox huma intom stakeholders importanti ħafna u għalhekk nixtieq nassikurakom li aħna ħanisimgħu so birraqqa dak li intom qegħdin tipproponu. Il-proporzjonalità hija il-kelma awlenija hawnhekk ħan ħarsu lejn il-kussjoni tal-life u non-life u anka il-ħanaraw il-differenzi bejn banek u dawk li mumiex jusa banek, pero irridu nkunu ċari dwar ċertu affarijiet, eja nitkellmu dwar l-egzante. Eh, L-expost hija pro ċiklika, fil-egzante eh, għandek ftit flessibilta fuq il-modalità imma E, biex wieħed iddubita il-prinċipju tal-egzante e, wieħed e, hawnhekk jekk jagħmellek ma jkunx qed jitratta l-kwestjoni. Ovvjament aħna ma nixtiequx noħolqu destabilizzazzjoni tas-sistema, anzi aħna rridu nsaħħuha u għalek ah, aħna nilqaw dak li għettu għan ah, naħdmu fuq il-proporzjonalità dwar il-DGS jina nfaħħar il-rapport IVA ekketlu l erġi ma mftitilu Umbat għandi punti fil-qosor l għennet smajt numru ta' personi li għamlu l-rabta bej il-DGS, il bazilu l-krizi tal- il-ġesna tal-krizi, zgur, dini rabta importanti. Għaxek ikon aktar kapital ġol bank, il-bank ikun iktar sikur. U bekk, eh, ma' sin referiero, eh, Eh, aħna għedin naraw biex naraw ma jkunx hemm spillover fl-ekonomija u eh, għalhekk jista' ikonna biss 1.5 eh, fil-mija tal-kopertura tad-depożitu. 1.5 fil-mija biżejjed imbagħad smajt kemm il-darba fatt li jina id-dispeċin li qed nisimgħu għax għazin, ħażin għaw min argumenta li fil-proposta tal komissjoni il-paybox eh, biss ġiet maħsuba din mhijiex eh, mhux veru Kien hemm ħafna iktar mill-funzjoni tal-paybox edna b'mod ekspliċitu li li s-sati membri jistgħu jmorru lil mill-funzjoni tal-paybox imma ħafna femmu huwa ħażin, allura aħna kellna noħorġu karta ta' kjarifika xi xahar ilu fejna minnija ċara illi l-istati membri għandhom imorru li l-in u jihdu azzjonijiet ta' prevenzjoni oħra. Iġifiri, għonek aħna naqblu ma' er rapporta tal-Onrevo Simon dwar l-assikurazzjoni aħna ma nix nimlu affarijiet proċikliċi għanna rapporti għanzi eh, biex eh, naqsu eh, din il proċikliċi ċikliċità ta' regoli u mbagħad appoġġ dwar eh, il-rapport ta' Simon eh, għadek eh, ma tafx kemem banek illi għaluni illi ħames tijem miex problema. Jek hemm banek li jistaw jgarantixu l-ħalas lura f'ħames tijem ta' ħafna. Dwar il-riskju, nistaw jek trid inżidu nagħmlu fil 2.5% differenzjazzjoni, ejja niftakru imma illi din mhijiex eh, da mhux istrument supervizorju minn ġurnata għall oħra dan huwa din hija funzjoni li wieħed ħares li darba f'sena u m'għandix lan illi eh, tagħmel xi mġiba ta' riskju anqas riskju għax wara kollox jekk ikun hemm riski kbar jista' jkun li l-bank sas-sena ta' wara għas jkun għadu hemmhekk. L-aħħar żewġ punti, il-currency jew il-munita jew il-prepayment. Inti eh, semmejt il-konsumaturi, eh, President, il-konsumatur eh, veru kruċjali eh, semma u kol il-żmien li għanna bżon biex imbidlu il-munita kultant hemm biss eh, bżon ta' 5 minuti u kultant ħafna iktar għalhekk irridu nkejlu l-affarijiet u narawx sinjali irridu nibatu u Eh, xa namlu biex inħarsu l konsumatura. Jiena nappoġġa eh, l-iskema ġdida eh, dekirazzjoni ta' prinċipju li morru fil direzzjoni mm, u jiddispjaċini illi il-proposta tal-mutual borrowing illi semmit pal ewwel pass dik id-direzzjoni ma zammeċ la għawek uh, u la aslu bda postiħol, grazzi. Thank you for those comments and I'm sure they will be taken on board. Si ħafna, naddi għal-ħar żewġ dibattitu tal-ġurnata u bil-takom uh, u illi natu aktar zmini rapporter biex pro biex jiprezenta rapport u xadaw rapporters ikollhom inqas ħin Mela, l-Onorevole Hockmark fuq il-Governance Ekonomika Globali. L-ewwel eh, mikrofon lilek, grazzi ħafna. Signora President, I-prezentajt ir-rapport u abbozza report u tiġa vejt eh, opinjoni differenti, eh, veduti differenti dwaru. l il report biddel dak il-pozizjoni taħom dwar il-dejn tal-Stati Uniti. Dini importanti ħafna għax aħna niddependu fuq xurxin. Sigur dak li qed iseħħa fl-Istati Uniti ħajkollu impatt anka globali, anka dak li qed tagħmel fil-politika monetarja tagħha bħalma nitkellmu dwar l-importanza tal-politika eh, monetarja eh, eh, fil-ċina dini għal-istess ħaġa. Irridu naraw li qegħdin immiraw lejn għanijiet realistiċi u naraw li l-għanijiet huma fattibbli qegħdin nisiskutu dan huwa Eh, minħabba rridu naraw xi strutturi għandna minn wara tini gwera dinija f'dawn l-aħħar tliet snin rajna ħtieġa eh, ta' bidla fil-istrutturi globali fl-istess waqt eh, naraw li hemm ħafna tama illi konna xi governanza ġdida illi solvi l-problemi kollha ma mm, ma nasibx dan ħajkun il-każ għax irridu niftakru illi ftit Eh, anzi li ħafna mill-problemi li għanna huwa minħabba l-bidla ekonomika kbira li seħħet li ħafna drabi aħna nħidu pjaċir bija eh, l-ekonomija globali f'dawn l-aħħar 25 sena iżviluppat b'mod rapidu ħafna minn biljun ruħ li jgħixu eh, fi prosperità illum għandna 4 biljuni. Jiġifieri anka l-imbilanċi gbar li jeżistu ma riżultat ta' dan u uh, in-nuqqasijiet tal-ekonomiji antiki biex jaġġisaw ma' għal realtà il-ġdida. U jina fi rapport semmejt li ħafna mill-problemi li għanna u ma minħabba l-istrutturi in-nuqqasijiet marbuta mal dawn il-problemi strutturali li huma ġejjin mill-ekonomiji Eh, li qabel kienu jiddominaw ukoll l-ekonomija globali. Irridu ukoll niddiskutu il deficit fil-perspettiva globali manka il-politika monetarja għax waħda mill-problemi li għanna illum meta nitkellmu dwar il-moniti huwa illi eh, ċertu ekonomiji bħal l-Istati Uniti għandhom eh, sistema monetarja politika rilassata wis illi qed toħloq impatt anka fuq l-ekonomiji emerġen differenti u anka fuq il-muniti differenti. Għalek, f'din il-perspettiva il-G20 u uh, fil-fat il-bidu tal-krizi kellhom rwol kruċjali għax għamlu għax minħabba fekk il-komunità globali dit tifoka fuq eh, problemi importanti biex ikun hemm azzjoni rapida U anka ftejjemiet eh, biex eh, eh, l-ekonomiji differenti ma jaqawx fil-protezzjonizmu. Dak li seħ fil-bidu tal-krisi u xaminna aħna wera illi kienem ċertu effiċenza anka fil-deċizjonijiet li ħadna imma il-problema i illi il-deċizjonijiet mux kollha tiġu implementati u għalek hemm għasta ta' stabilta' fil-rigward tal-istruttura globali għalek il-rapport tijaj jgħat jisħaq fuq l-importanza tal-G20 għal-konsultazzjonijiet eh, globali Imma jiena nispera u koll li uh, eh, istituzzjonijiet uh, importanti bħal WTO u l-IMF ikunu imdaħla involuti aktar biex hemm eh, anka din l-istabilta anka fil-IMF fissa u meta nħarsu lejn kif tiġi dizinjata din il-governanza ekonomika globali, rridu nħarsu lejn il-politika tal-muniti, tal-kambju, u ta' deficits u l-impatt tagħhom fuq ekonomiji oħra u kif eh, se jkonna eh, dan eh, l-istrument ta', stabilta finanzjarja. L-IMF għandu jkun l qofol ta' kollox għax huwa universali il-G20 u arbitrarju, kollox jiddependi fuq min jistieden il-President. Għalek, eh, f'dan ir-rigward il-diskussjoni dwar din il-gvernanza ekonomika globalija iktar eh, inqas sabli. Għalek la imf għandu ikun involut aktar eh, f'dawn ir-regoli ta' din il-gvernanza ekonomika globali Grazzi ħafna Sir Xikluna. Nishtiq nirringrazza eh, l-Onorevoli Hockmark hawnhekk għandna dokument eh, bażi tajba li nistgħu nibnu fuq għaw nżidu magħha. Imma il ofol l-anijiet u eh, l-anin qegħdin hemm kollha. Jekk nistaqsu x'nixtiequ aħna minn din minn dan id-dokument għan inizjattiva propja u għalli insaħħu l-ewwel net il-rappreżentazzjoni eh, esterna tal-Unjoni Ewropea xem hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea titkellem b'vuċi waħda kif tafu ċertu stati membri fil-passat kellhom eh, leħen qawwi ħafna f'din il-gvernanza globali anka storikament imma issa għandu jkollna vuċi waħda u biex nagħmlu hekk irridu ninsaħħu il-rappreżentazzjoni esterna. Jekk irnexxina nagħmlu hekk l-Unjoni Ewropea jkollha rwol ta' mexxejja mhux biss l-Istati Membri, imma l-Unjoni Ewropea kollha ikollha dan ir-rwol ewlieni f'dawn il-forum globali rridu wkoll nevalwaw il-G20 jiena mhux qed nikkritikah, tafu li dan l-aħħar eh, għandu firxa tajba, pero jekk nistaqsu kif qal l-onorevoli Hockmark eh, illi kollox eh, jiddependi fuq ċertu affarijiet, jekk din iridu nagħmluha pala istituzzjoni bdu kol nevalwaw jekk kiex qed tirrappreżenta lil kulħadd il-kbir iż-żgħir id-dajja fil-bsaħħtu mod ġosta. Iġifiri, kull pajis rridu kollu l-interessi tijaw il-rappresentati fuq dan il-forum, rridu niftakru illi il-pajessaċ ekonomiku mbidel dina ovvja għal kullħatem l-Indja, ċina, s-saw, koll. Iġifiri, l-affarijiet ma domx sempliċi kif kienu qabel jekk niftakru Bretton Woods, il-pajjiżi b'saħħithom, il- Renjonit u l-Istati Uniti <laughs> oh, dak iż-żmien fl-1945 eh, ma kienux isibuha bitqila biex jilħu qbili misala affarijiet inbidlu. Jiġifieri rridu naraw illi fil-waqt li jibqgħu indipendenti, jiġri hawnhekk qed nitkellem dwar il-WTO u l-IMF, irridu naraw li fil-waqt li jibqgħu indipendenti E daw e, iridu jkunu qegħdin jirrappreżentaw fl-istess waqt il-panorama e, globali biex jirriflettu kol realtajiet tal-lum. Issa dwar il-likwidità internazzjonali din i adekwata u jekk fejn għal l-bilanċ fija dwar id-dollaru dinja l-aktar mistoqsija uh, antika jekk għanix nużaw il-munita eh, uh, nazzjonali pala riservi. Uh, dil ġima stess eh, l-outlook tal snp taf kif eh, ħasat l-swieqa eh, minħabba d-dollaru un batana l-imbilanċi strutturali din hija diffiċli biex nitrattawa għaxan ka fil-żona tal-euro stess hemm diffikultà biex nitrattawa nafu li hemm il-problema imma ma nafux eżatt x'se nagħmlu. Jiġifieri fuq livell globali dawn l-affarijiet irrepetu ruhom un batana il-regolamenti. Meta l-operaturi huma globali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 il-regoli mumiex uh, għal-kem nikoperaw anka minn naħat l-Atlantiku għal-liħor hemm uh, xi standards ta' l-auditing u xi standards oħra u namlu konsultazzjoni jina naseb li il-G20 għandu jagħmel reviżjoni tal-regolamenti finanzjari biex jara jekk din ix qed toħloq problemi jew le u jekk hemmx eh, diskrepanzi illi huma importanti fir-rigward ta' regolamentazzjoni għalhekk għalek dan is-suġġett nasab li wasal f'min fi żmien f'waqtu ħafna u huwa importanti żgur u kolli nammetti illi għal hawn xi xieħut illi jaħsbu li dan huwa kollu akademiku u li ilu sejjer għal snin twal, naħseb li wasal żmien e, e, namlu xaġġeġ ta' mux ezoteriku għax e, aħna ovvjament l-ewwel inħarsu lejn pajjiżna imma nafu wkoll illi dan it-tsunami u dil-kriżi ekonomika seħħet minħabba imbilanċ fuq livell globali. Għalhekk Eh, nispera illi eh, il-dan il-rapport eh, kollu jinaqta l-importanza li jistħoqlu u jina ħerqan ħafna li naħdem il-rip ma l-Honorable Hokmark. Signora Habner, kjoġbog? Grazzi, għandi tlet punti. Naħseb li il- kfqal Gunnar, il-krizi u rrid bitċar xinu mal l il-vekjum tal-kompetenza, nuqqasijiet li jem, wasle tal- eh, stakeholders da per esempio fil-G20. in kwistjoni tal-dan il-rapport hija ferm importanti għaliex hemm l-opportunità li jkunu iktar pragmatiċi u realistiċi wkoll politikament korretti għaliex inkludu wkoll dawk li suppost kienu inklużi iżda ma kinux fil-passat, iżda jridu kunu wkoll trasparenti responsabli, kolon vizjoni, komuni, za naħseb li dan miux eżattament il-kas, għal daqsan fl-ewel punt nishtiq najt li għanna nanalizzaw dawn l-istituzzjonijiet informali u naraw eżattament kif nistaw intejbuhom, mod partikolari fil-kuntest ta' trasparenza u responsabilità. It-tini punti għaj u għalijem jem fokus b'saħtu ħafna f'dan il-qafas eh, bażiku li propona Gonar li nesprimu l-eksante u koll l-sbilanċi globali permezz tal-governanza. L-governanza hija meħtieġa minħabba l-sbilanċi globali. Din ir-rabta hija ferm importanti. Naħseb li għanna bżonn ukoll il-governanza globali għalli xiswi is-swieq globali wkoll għandhom bżonn ta' regoli. U għalda daqstant jiena naħseb li din l-aspett istituzzjonali sistemiku huwa ferm importanti. Irridu nieħdu konsiderazzjoni meta aħna nfasslu il-governanza globali din l kwistjoni sistema konstituzzjonali tal- eh, eh, fabrik tas suq li huwa meħtieġ għal eh, għas-swieq. Tilet punt li jiena naħseb li huwa ferm importanti huwa li jidher li hemm fatturi b'saħħithom ħafna l bidla li huma operati fil-qasam tas-sistema monetarja globali u wħud jistgħu jgħidu li hemm ukoll sistema multipla li qiegħda temerġi. Jiena naħseb li hawnhekk Aħna għanna nużaw dan post biex nesprimu koll il-preferenzi tagħna bħala l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal- sistema globali monetarja emerġenti, grazzi. Grazzi għandi kumment qasir ħafna, jiena naqbel ma dak li għalli il-kollega Xikluna u koll Sr. Hubner. Naseb li il-G20 meta beda beda sew, konna effiċenti, kena speranzi, tama. Issa jider li dawn it-tamijiet din jispiċċaw fi xejn, ħabba l-krizi, għal ħafna forsi għadna ma spiċċat, ċadna ma libniex, forsi inqas gravi, zda ma libniex, u hemm kustjonijiet li għadir njerġaw, jorġu. Għal sta' naħseb li importanti li jista nsibu xi mezzi kif norganizzaw mill-ġdid ġi 20 irridu nsibu xi tip ta' sistema li tista' t-deċidi kif jista' jkollna miżuri vinkolanti, mandatorji, hawnhekk għandna biss diskussjonijiet informali da sekk da kollox, issa m'hemm xejn li jorbotna u għanda santa għandna bżonn ta' deċiżjonijiet li jorbtu. Minħabba li għedin fil-Kumitat tal-Kriżi qed titratta dan il-punt preċiżament, issa li qegħdin nippreparaw il-rapport finali tagħna jiena nixtieq insaqsi lil Gunar biex jipparteċipaw fid-diskussjoni biex bekk meta aħna jkollna l-aħħar rapport tagħna inkurant nibatu l-istess messaġġ. Mandux ikonna messaġġi differenti ġejjin mill-Parlament Ewropew dwar l-istess suġġett. Grazzi. Issa ser naddi l-kelma l-rapporter biex nagħlqu dibattitu. Grazzi ħafna. Grazzi ta' dawn ir-riflessjonijiet eh, tajbin ħafna minn għad il-kollegi. Nasab li importanti ħafna li nistabilixxu proċess li natu li l-Unjoni Ewropea vuċi komuni f'din il-kwistjoni ta' governanza. Aħna spiss ninsew li l-ikbar ekonomija fid-dinja mhijiex eh, l-Istati Uniti jew iċ-Ċina hija l-Unjoni Ewropea u fil-fatt huma hija ta' nuqqas ma nistgħux nużaw dan fuq livell globali. Dan jitlob għatta riformi fir-rigward tal-ekonomija tagħna wkoll. Fil-perspettiva globali rridu nassiguraw li nistgħu jkollna influenza tajba. Tieni punt huwa li rridu li l-ġewxin ikun responsabli, accountable u trasparenti u kol, kif kol formali. U rridu nejs uktar viċina l-IMF. Għaliex din hija organizzazzjoni universali fi nifisha. Din hija former institution l-IMF qed kopri ħafna ekonomiji. Kolli ngħid li naqbel ma kulħadd li qal li din kellha rwol importanti iżda nistgħu naraw li fl-aħħar laqat ma ksibna l-ebda konklużjoni. Għaliex mhux biss għax mhijiex vinkolanti iżda u mħabba raġunijiet oħrajn. ejjew ma ninsewx li l-G20 tista' ssir ġi 5 jew 25 għaliex huwa fidejn dawk il-gvernijiet mexxejja li jistiedu ħut, per eżempju, tiktaraw l istatan tal-mistiedna. Hija xi ħaġa arbitrarja li aħna ma nistawx eh, narbtu fuq il-fatt li rridu istituzzjoni biktar trasparenti. Għal daqstant il-konklużjoni tiegħi hija li għandna bżonn niffukaw fuq l-iktar ħaġa importanti li niksbu fuq li rigward tal-governanza globali. U rridu kol set ta' regoli komuni fir-rigward ta' sfiq finanzjarji. U kol approċ komuni fuq kif ser nitrattaw u nimmoniteraw politiċi, deficit strutturali u eh, il-muniti. Nistaw nżidu iktar ma dan, iżda ma iktar ma nżidu iktar ser nimminaw l-opportunitajiet biex nipraw niksbu xi ħaġa li konkreta u tagħmel sens. Għalda stand, jent nishti nixtieq nenfasizza mal kolleg li għandna bżonn nifukaw fuq dan il-proċess. Il-kummenti kollha li rċivejt hawnhekk huma f'konformità ma dan. U jina naħseb li irrid nkunu realistiċi għaliex inkella mhux ser ikonna impatt fuq il-ġejjeni. Għal darboħra nixtieq ngħid li iktar ma nkunu responsabbli accountable, vinkolanti, formali, trasparenti, iktar ma rriduh hekk lil g 20 iktar ma ħanersu qrib għal IMF. Grazzi. Grazzi kollegi, nixtieq infakkarkom li data ta' skadenza hija l-10 ta' Mejju, Mbagħad ser ikollna dibattitu ieħor fuq l-emen konsiderazzjoni tal-emendi fl-4 ta' Ġunju l santantkom biżejjed ħin biex tkun tistgħu tippreżentaw eh, l-emendi. Tagħkom ngħaddu għall-aħħar dibattitu eh, dan huwa report tas Sinjura Isajja fuq ir rekwiżiti tekniċi għat trasferimenti ta' kreditu debiti diretti bl-ewra li jirremenda regola ir-regolament numru 924 2009. Grazzi, Signor President, Nżon fil-qosor fil-prezentazzjoni tiegħek ma tantx għandi ħin, sepa hija Single Euro Payment Area u tirrappreżenta inizjattiva li ila tiġi appoġġata mod partikolari mill-Parlament, il-Kummissjoni u il-Bank Ċentrali Ewropew. F'Jannar tal-2003 permezz ta' SEPA Credit Transfer se se tiġiet imnedija permezz tal-SEPA eh, Direct Debit fl-2009. Iżda, il-kwistjoni hija li skemmi ġodda eh, kienu bil-mod wis f'Ottubru tal-2010 sentejn wara eh, l-launch tal-SCT e il-shares eh, tal-SCT e fit transazzjonijiet kollha pproċessati permezz ta' settlement mechanisms kienu ta' 9.3% xer tal-SCT kien ta' persuna waħda biss. Għal daqstant huwa ċar li Din il-leġizlazzjoni hija meħtieġa il-Parlament Ewropew fil-rezoluzzjonijiet tiegħu f'Marzu tal-2009 u tal-2010 talbu u nikwota għal data and date ċara u xir għal ma tkunx iktar tard mill-31 ta' Ġeċembru tal-2012 biex nimmigraw għall istrumenti tas-sepa jina rrispondejt għal din it-talba billi promovejt eh, endejt maġla mal-arkem jista' jkun. L-iktar kwistjonijiet kontroversjali f'dawn ir-regolamentazzjonijiet huma il-data ta' tmiem, il-atti delegati, il-MIFS, il-kwistjonijiet tal-waivers u l-value eh, payments. Dawn il-kwistjonijiet eh, huma kontroversjali L-ewwel il-dati għall-eluq. Qed niproponi li jkun hemm data waħda għall-eluq biex ikonna migrazzjoni, eh, trasferiment aħjar. Dan għandu jkun sentejn wara l-tul fis seħħ ta' regolamentazzjoni biex bekk ikonna biżejjed ħin għal din il- eh, tranzizjoni anka fċertu fej ċertu proċessi kienu bil-mod ħafna data waħda tista' tagħmel aktar sempliċi biex ninformaw lil pubbliku u kun hemm kampanji ta' informazzjoni eh, tajbin u iktar effettivi. Mbagħad dwar l-atti delegati u għaxira li il-Kummissjoni ikolla poteri delegati biex tibdel ir-rekwiżiti tekniċi iżda dawk tekniċi biss. Għal daqstant jiena għaddejt ħafna rekwiziti li huma meqjusa bħala importanti għal regolamentazzjoni u limitajt l-iskopa delegazzjoni. Fl-użu tal-poteri delegati għanna nistennew li l-Kommissjoni tikkonsulta l-stakeholders relevanti bħal per eżempju SEPA Council jew inkella l-esperti ta' SEPA u oħrajn. Dawk rekwiziti essenzjali li jena għaddejt mill annessa test nifsu huma klawżoli ta' protezzjoni tal-konsumatur. Dawn il-klawżoli dwar id-direct debits jirriżultaw milli nużaw il-modell bażiku li il-banek tal-kredituri kellom. Eh, kellhom. Jiena naħseb li din l-għażla bażika ma kienieċ waħda tajba Iżda, minħabba li l ġa saqret il-konsumaturi għandhom bżonn ikunu protetti kif suppost meta jgħaddu mill-mandat tad debituri għal dawk eh, tal-kredituri. Frigwar tal-MIFS li tfisser Multi Lateral Interchange Fees, il-kwistjoni tal-MIFS hija waħda komplessa ħafna. Il-Kummissjoni tipproponi li l-Cost Based Transaction Fees isiru meta jkun hemm pagament eh, li jiġi rifjutat, ritornat, etc. Jiena provajt insib kompromess billi introduċejt kontinwazzjoni tal-mif tal-transazzjoni għal uh, ta' periodu biex bekk il-MIFS default ikun uniformi fl-istati membri kollha mbagħad ikun eh, jibdew jonqsu bil-mod il-mod. Huwa mistenni li il-MIFS cost base eh, jikkonverġu kol biex bekk fl-aħħar ikunu l-istess fl-istati membri kollha u jkun hemm eh, kundizzjonijiet l-istess fost il-fornituri ta' servizz tal-pagament. Dwar kwistjonijiet ta' waiver hemm bżonn għal perjodu ta' tranzizzjoni u dan għandu jinżamm għasir kem jista' jkun. Per eżempju, l lv Ġermanis huwa pagament ta' debitu dirett li jiġi ġenerat permezz tal-użu ta' kard ta' kard għall loti ta' formazzjoni fuq dwar il-mandat. Ħafna konsumaturi ma jafux li jekk jużaw il-kart tagħhom f'ħanut u ma jkunu qed jagħmlu pagament ta' debitu dirett ta' direct debit Jiena konfidenti li kompetizzjoni ser tizdiet fis-settur tal-pagamenti anki permezz din ir-regolamentazzjoni u dan ser inaqqas l-ispejjeż marbutin mal-pagamenti biex bekk ikun possibbli fi żmien tliet snin eh, il-pagamenti tal-ILV kunu f'konformi ma' s-sepa u kunu jistaw eh, u jkun jista' jinstab sostitut adegwata e s-sepa f'dan ir-regol. Jien ukoll nixtieq eh, nenfasizza il-large value payments dawn għandhom jiġu esklużi minn regolamentazzjoni totalment u nassiguraw li dawn iċ-channels ma jiġux intużati ħażin. Dawn huma l-kwistjonijiet ewlenin li jiena nixtieq eh, nenfasizza f'din il-preżentazzjoni qasira tiegħi u anke waqt eh, f'dan l-istadju nixtieq nirringrazzja lil eh, Kummissjoni l-Kunsill u l-Xeduq Rapporters ukoll għall kooperazzjoni tajba u jiena et nħares l-qoddim għal kooperazzjoni tajba fil-futur. Grazzi. Grazzi ħafna. Għandi xadow rapporters nizla fil-lista l-ewel għandi li Sofie Entveld fisem l-alde. Grazzi President, grazzi għal rapporter tal-li għamlet xol tajjeb ħafna u inkludiet li shadows mill-gruppi l-oħrajn sa mill-bidunet b'mod attiv u tajjeb ħafna. Fisam il-grupp tijaj jena naċċetta l-approċ li ħadet il-rapporter fir ta' data unika u is-sentejn id-data ta' smiem unika hija importanti ħafna rridu naraw tkun din id-data għandha tkun malajr kemm jista' jkun għaliex di mhijiex xi ħaġa li qed naraw qudiemna issa illa nanalizzaw għal aħħar dawn l-aħħar xar snin ġifieri kellna biżejjed jiena naqbel ukoll mal-approċċ li nilimitaw kemm jista' jkun ir-rekwiżiti tekniċi u impoġġuhom ukoll fir-regolamentazzjoni fl-annes nixtieq nanalizzaw id-dettalji u nassiguraw ukoll li ma jkun hemm l-ebda eh, rekwiżiti tekniċi li huma neċessarji. Fir-rigward tal-MIFS, dan huwa l-uniku punt fejn jista' jkun ikolli xi domandi dwar il-perjodu ta' tranzizjoni propost għaliex il-arranġament prezenti ser jiskadi xorta waħda mistax niftakar id-data issa, iżda 50 snin, u għal daqsant il-periodu ta' tranzizjoni propost issa huwa itwal minn l-expiry date u għal daqstant jien naħseb li kemm jista' jkun għandna nsegwi mal-Kommissjoni Ewropea u nagħmlu phase out mal-kemm jista' jkun għaliex l-eżistenza tal-MIFS f'ċertu stati membri ser jkollha fett kontrarju fuq il-kompetizzjoni u kol possibilita għal new market entrants. Il-punti tijak dwar il-waivers u kol biex nżommu il-prodott finalizzat u periodu ta' tranzizjoni ostra kem jista' jkun, Iva, naqbel, żewġ punti oħra. Waħda dwar l-awareness tal-konsumatur jina jkolli ħafna rappresentanti li għajdu li għanna ktar bżon ta' ktar zmina xillu temti ma jomx kolxi ta' dan imma ngħidilhom lil dawn in-nies għalfejn, għalfejn ma jafux. Ibdew minn issa, bdew informaw, minn issa x'qed iżomkom. t tistennew sa ma jkun hemm id-data ta' skadenza jew inkella wara, ibdew preparaw issa. Ġillu ninsew li e, e, e, għan data ta' skadenza hija id-data issa meta inti għandek tamela, mhux meta għandek tibda tamela, ġifiri tista' tkun għamilta minn ħafna qabel l-aħar punt tiegħi naħseb li rridu nanalizzaw it-test fil-dettal ħafna għal kwalunkwe tip ta' ostaklu possibbli għal prodotti ġodda u servizzi ġodda jew inkella service providers mhux banek ġifieri per eżempju payment market jew inkella payment area li toffri ħafna possibilitajiet għall-utenti ħafna kemm jista' jkun u rridu nassiguraw li aħna ma nibnux kwalunkwe ostakli li jistgħu jagħmluha diffiċli għal uh, market entrances ġodda biex jipparteċipaw. Għal kontrarju għandna nil dan u jina ċert li r rapporter huwa favur ħafna ta' dan ukoll. Grazzi. Um, Is-Sur Gigol dek joġbok fisem il-ħodor. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters u li rapporter għal kooperazzjoni tajba. Nafu li dan huwa suġġett li ħafna qegħdin iżommu joqgħod attenti ħafna dwaru. Ħafna domajnija miftuħin fuq x'qed il nagħmlu aħna għax servizzi finanzjarju ma jorqtu ħafna ċittadini. Problema jili f'xi stati membri Il-problemi f'xi stati membri jistgħu jiġu solvuti permezz ta' suq uniku Ewropew fejn ukoll għandna e, spazju ta' pagament uniku wkoll. Naħseb issa wasal iż-żmien li nagħmlu data e, finali fejn ikollna tranzazzjoni sħiħa. Ma naħsibx li ser niksbu wis jekk ser noqogħdu ndumu wis kol, jekk konna split deadlines għal ħafna setturi oħrajn, subsectors oħrajn, dan ser ikun burden demokratiku ieħor, peace demokratiku ieħor. Umbat, hemm punti oħrajn li eh, qed jiġu mill-quta iktar minn oħrajn, jien naħseb li fer 24 xar nistaw naslu għal eh, biex nifinalizzaw din is-sitwazzjoni, jridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll it-tħassif ta' ħafna nies Iċ-ċittadini qegħdin jistennew għajnuna biex ma jkunu jistaw jidraw figur il ġodda nasib dan jista jisir eh, mod sempliċi ħafna. Nistaw nużaw numri tal-ajben u tal-bik u t-poġuħom fuq il-credit card nies u printjawm ukoll fuq il-card eh, taħħom. Ija dija tajba li xibanik jistaw jamlu dan minn issa jgħatu eżempju tajjeb, jema nistax li fem għal fejċertu banik eh, bdew jamlu dan u oħrajn leħ Naħseb li għanna bżon ta' komunikazzjoni tajba flimkien mal-publiku għawnek. Il-banek għandhom obbligu u koll irridu jgħinu lil eh, klienti tagħhom din it-tranzizzjoni. Issa li għanna din il-firxa Ewropea għal klienti eh, Ewropej jidher li jista' tikonna wkoll spejja żejda iktar eh, miżati għal, għal-klienti, aħna rridu ntejbu l-affarijiet għal-ċittadini, issa jekk transazzjoni eh, il-spesa transazzjonijiet ikunu iktar għoljin issa wara din ir-riforma mill qabel, dan mhux tajjeb. Aħna konvinti issa li eh, ħieles jista' jitratta din il-kwistjoni li namlu armonizzazzjoni Ewropea ser twassal l-iktar effiċenza jew le. Dwar il- debiti diretti għanna sistema li għedha taħdem elettronikament f'din is-sistema u n-nies ġewwa l ġermani jridu qed jużawha, jridu jibqgħu jużawha. Is-sistema tal-ILV. Iżda, għanna bżonn insegwu il-kriteri li spejjeż ta' tranzazzjoni m'hemmx valur fihom infushom irdu nżammu baxxi kemm jista' jkun. Għandna bżonn ta' trasferiment ġust iżda wkoll irridu jkun hemm valur tajjeb għal għal-flus tal-ċittadini, ma rridux situazzjoni fejn ikun hemm ċertu mudell li mux tajjeb għal-kummert għal-konsumaturi u nimponu spejjeż ta' transazzjoni iktar li milli għandna llum. Jien naħseb li għandna ħafna dibattitu nifacċa qed niffaċċaw dimna il-mudell Ġermaniż ta' sistema tal-ELV jilqa' dawn il-kriterji il kriteri il kriterji U jiena nispera li xina nsibu soluzzjoni naħdmu flimkien biex bekk ikonna soluzzjoni li tal-inqas tkun tajba daqskemm daqs is li għandna bħalissa. Aħna qed nippruvaw normalizzaw b'mod Ewropew din is-sistema. M'għandniex għalfejn li dik is-sistema Ġermaniża tiġi estiża għal bqija tal-Ewropa, aħna rridu nassiguraw li jingħataw l-aħjar benefiċċja ċittadini fl-Ewropa kollha. Rridu kol nassiguraw li ikun hemm dritt tal-appell jew l-irtirar rigward tal-debits diretti, il-konsumaturi rridu jkunu jistaw opportunità li opponu direct debit biex dan jirġi mħallas li l-om iktar tajt, rinda garantisġu ma jkunx l-ebda buzi. Dan jistajn il-banek għaliex ifisser li il-banek ser ikun ser jamlu inqas debiti diretti folot, per eżempju aħna dak li qed nippruvaw namlu huwa li nagħtu inċentivi biex nevitaw dan u rridu nassiguraw li jkun hemm inqas balji fir-rigward tal-pagamenti. Irridu nassiguraw li il eh, pagamenti jiġu distributi kif suppost. Jiena naħseb il-mod ta' kif il-pagamenti ġewwa l-Ewropa din isiru mhix ħaġa aċċettabbli, jiena naħseb li hemm kwistjonijiet demokratiċi il-European Payment Council li fisser li l-industrija qed regola il nifissa l-konsumaturi l-akademiċi għedin per eżempju f'konsil ta' ta' Parir Advisory Council iżda li għall-industrija qed regola li l-nifissa u jena naħseb li dan il-rapport huwa pass fi direzzjoni tajba għaliex qed itejjeb l-element ta' demokrazija fis-sistema. Fir rigward ta' dettalji tekniċi, dan għandu jiġi mfassal mill-esperti. Iżda il-qafas li tiġi trattat mod demokratiku. Mandinx għalfejn namlu self-regulation fil-rigward tal-istituzzjonijiet tal-kreditu fejn ikun hemm konflitti fil-rigward tal-protezzjoni tal-konsumatur ma hemm lebda dritt demokratiku għall appell jew għall-involviment. Għal daqsant jena nixtieq nara li rapporter f'dan il-kumitat eh, juri l bandira tad-demokrazija u il-pagamenti Ewropej għandhom ikunu taħt kontroll demokratiku, ovvjament b'involviment mill istituzzjonijiet tal-kreditu iżda fl-istess ħin irid ikun hemm oversight demokratiku. Jiena ma naħsibx li għandhom ikunu l-atti delegati li jfasslu it-triq. Kollox irid jgħaddi permezz tal-Parlament iżda meta iċ-ċittadini jiġu jkellmu li naħna rridu nassiguraw li rridu nieħdu deċiżjonijiet demokratiċi u dan japplikaw kol għal pagamenti. Grazzi. Grazzi għandi is-sur Kuntis. Umbat wara nerġa' għandi l-kelma lir rapporter li tkunu iżommu fil-qosor għaliex interpretazzjoni ser tispiċċa faċar minuti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη σοβαρή. <coughs> Grazzi ħafna, Sr. President, jina wkoll nixtieq nifraħ li rapport għal xogħol tiegħu. Ħana dija kommenti. Naseb li kif għal rapporter dina mhix biss kwistjoni teknika. Iva hemm lat tekniku imma jiena nixtieq inqajjem ukoll tliet punti li għamu matul id-dibattitu l-aspetti ekonomiċi u soċjali li għadin għemmek biex ħarsu konsumatur u ċittadin. Iġifiri, mandux ikun hemm zida fil-prezz ta' tranzazzjonijiet. Irridu nħarsu l-interess ta' konsumatur ta' klient u l-ispejs ta' tranzazzjoni mandomx jerfawhom il-konsumaturi. Palissa kollox isu anzi il um, il-charges palissa li huma ma jidrux għandhom jispiċċaw da kollox li tkun ċar. Palissa per eżempju għanna kazijiet, għaluf ta' kazijiet ta' frodi elettronika. U għalek ma naħsibx li dak il qed proponi l-Kummissjoni hija soluzzjoni. il konsumatur ma jistax idur fuq il-bank tagħhom għal kompens għat ma jiddu xejn, ġifi dinna il is-sitwazzjoni ideali. Jeżistu partijiet tas-soċjetà per eżempju l-anzjani, n-nis li ma jużawx l-internet, dawn xorta għandhom bżonn aċċess għall informazzjoni jekk qegħdin nitkellmu dwar zona waħda, allura kulħadd ikun parti minna din iż-żona u rridu nilħu lil kulħadd. Bħala kumment finali nixtieq insemmi l-iskeda. Għanna bżonn ta' skadenza waħda l-istati membri kollha, però hemm bżonn ukoll speċifiċitajiet nazzjonali li ridu jittieħdu konsiderazzjoni ġifi dana mhux kolħadd ħaj jirranġaw jaġġusta ruħu bl-istess raħt, l iva skadenza li jittaplika l kulħadd imma tittieħu konsiderazzjoni wkoll din id-data l-armonizzazzjoni kollha li hija meħtieġa. Iktar u jiena ħankun qed irrassa emendi u m'għandix dubju li ħajkollna l-aqwa spiritu ta' kompromess. Nkellem li miss, Sur Padar. Nixtieq nirringrazzja li rapporter tal-li prova mill-bilawel net tifittex il-konsens. Ma sibx din ir-regolament għandu bżonn ta' ġustifikazzjoni, din għandha lan li tejn il-ħidba fis-suq waħdini u rapporter Naqbel ma rapporter li għanna kolna data ta' skadenza wahda u l-perdu ta' sanzjoni li tukun qasir. U kolna data wahda għal kollox. Grazzi ħafna, naddi l-ura rapport li xtiqna fakkarkom li l-skadenza għal emendi 16 ta' Mejju u wara nittamaw li konna ċans li diskutaw dan l-emendi fid-dibattitu ta' segwu fl-14 ta' ġunju. Kieġbok rapporter biex nalqu d-diskussjoni. Grazzi, Signor President, jena kontenta li l-kol għedin naqblu li għana bżon ta' skeda skeda qasira, l-affetti siru malajr. Naqbel ma' sinjura intifelt u għahrajn li għanna bżon ta' kampanja ta' informazzjoni tajba ħafna konsumaturi u l-pubbliku sabiex nkunu ċerti illi il-migrazzjoni tista' ssir bl-inqas intoppi possibbli. Naqbel kwa dawk li semmew il-klawżoli tal-protezzjoni ta' konsumaturi kemm huma importanti. Naħseb inkunu nistaw intu għam titwila fl-imkien. Biex naċċertaw li jkunu formula tajjeb għadinna għadam tikom. U li għadinna tu laqwa sikurta possibli li konsumaturi. Għax din leġislazzjoni ma tistax tgħaddi jekk il-pubbliku ma toġbux. Dak kienu punti ewlenin 'li semmew. Ma fimx jekk inxem jom jew mistoqsija minn ħata sur Gigold. Iva, kien komment ma tista' tieħdu bħala mistoqsija l jaj. għaj. ċat eżattament, għax kont ma fimċ eżattament it-traduzzjoni. It Din ħaġa ġista diskutuha bejn xadar skitrit ma l-puntaw l tiegħek kien li naċċertaw li dak li nirċivu wara huwa għall-inqas tajjeb daqsak li għanna sissa issa irid ikonna soluzzjonijiet iktar eh, iktar irħas u protezzjoni ikbar għal konsumatur. Ma rridux nitilfu sistema li hija effettiva u rħisa biex imbagħad ikollna sistema li tiswa iżjed flus u toffri inqas protezzjoni. Aħna mhux hekk iridu, aħna rridu spejjeż inqas għal kulħadd. Sabiex nikkomplementaw is-suq waħdin u għamek għat ma l konsensus u fuq dan idu naħdmu iżjed. Skużani tajt il-President ma nix ċans. Nitkelmu daw l-affarijiet, sinjura, kjoġ bakala. Iva, b'din er nasab li b'dan il-regolament ħakunna għadin insidu il-kompetizzjoni u naqsu l-ispejjeż sa' konsumatur. Grazzi. U issa ma bali xejn ħlif nawgural, xinajt ħlif nawguralkom lajt it-tajjeb niltaqgħu li miss fit-2 ta' Mejju fit-3 ta' nofsinhar. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom u tal-li nimmexxi laqa grazzi.